Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to this afternoon session of the Internal Market Committee. Mela, warru f-senari tajb il-kulħat, nilqal il-menu prezenti, u għanna zoċ prezentazzjoniet interessanti ħafna għal-għalina il-lejla. Unbatem wahda fuq proposta mill-Kommissjoni għal aċess għal kont baziku taħlas il-kollegi jafu illi e, ġiet referita l-inna għall-eżami. U se jkunu involuti anki komitati oħrajn. Għallina jidrinna illi e, kienet opportunità li nsegwu il-prassi normali tal-komitat tana li nistidnu il-komissjoni biex jiprezentawna rapport taħħom fuq daw kif għandhom f'moħħom Eh, jamlu għaddi fil-forma tal-evaluazzjoni tal-impatt. Tkun interessanti eh, minn għal dawk li ġew fil-forum ta' Krakow illi l-aċess għal eh, kont tal-bank anki għal ftuħ tal-kontijiet illi mhuwiex faċli għal konsumaturi u dinja waħda mill-20 punti ta' tħassib li ħarġu minn dik il-konferenza ta' Krakow. Din hija kwestjoni importanti għal ċittadini u għal dastant eh, kontenti li għanna eh, eh, l-esperti. Is-sur Filip Pele li huwa eh, Head of Unit tal-DG Markt biex jitinna l-prezentazzjoni tiegħu li tistgħu taraw minn hawn ftit fuq il-screen. Il-kumitat ukoll kol Istidnet li Signora Gepard li hija rapporter għal din proposta, għanna Hans Peter Mayer Shadow, Ashley Fox Schmidt li għadu ma Denis Dion Muisha u Sur Salvini. Un hemm xi membri oħrajn li jixtiequ jikkontribwixxu jekk iridu. Għandna ħafna possibilità biex niddiskutu għadi. Sakemm is-Sinjura Gepard ma tixtieqx tagħmel introduzzjoni issa u ti preferix titkellem wara l-preżentazzjoni kif ti Feri I. ma tagħmel introduzzjoni issa? Eva. Eva, grazzi ħafna, President. Malcolm. Jiena nista nikkonferma dak li inti kont qed tgħid, dinja ħaġa importanti ħafna. Fi żminijiet tagħna f'din id-dinja globalizzata, huwa importanti ħafna li nisguraw l-aċċess għal ċerti servizzi Għalix jekk dana ma jseħx, eh, allora il-persuni ma jkunux konsiderati bħala persuni veri. U fost dawn is-servizzi, wieħed minn dawn is-servizzi huwa il-kont tal-bank. Illi rigwada ħafna nies differenti. mish kwistjoni biss li nifaċilitaw problemi, nis li għandhom problemi ekonomiċi li għalaw ftit. Naturalment, huwa importanti li ma namlux diskriminazzjoni kontra dawn it-tip ta' nis. Imma l-biraħ fil-forum fuq il- eh, il-biraħt l-ulla verament eh, fil-ħoddu fil-forum ta' Krakovja aħna tkellimna fuq din il-kwistjoni u kienem l-eżempju ta' mara zazua li tmur f'pajis barrani biex tmur l-università tixtieq tikri flat u jajdula aħna nistaw intuk il-flat biss jekk inti kollok kont tal-bank u tina e, il-link. Allora din il zazua tmur f'banka lokali u jgħidula ma tistax jiddispjaċini e, tista tiftaħ bank għal kont tal-bank jekk ikollok residenza fissa. U dana ma jagħmilx sens. Hemm bżonn e, imbidlu din il-proċedura biex inkunu nistgħu naħdmu fuqha u aħna bħala Parlament Ewropew ukoll ilna ngħidu illi nixtiequ niftħu dan it-tip ta' aċċess għas servizzi. Il-Kummissarju Barnier ukoll impenja ruħu fil-diskussjoni fuq il att ta' suq intern u għaril li din għadam il-prioritajiet din tal-aċċess għas servizzi. Issa waslu proposti minnaħ tal-Kummissjoni Ewropea illi però ma jissodisfawnix, anzi jiddizappuntawni. Għaliex huma fil-forma ta' rakkomandazzjoni, mhux fil-forma ta' abbozz ta' direttiva. Għat iridu diskutu fuq għadina mal-Kummissjoni Ewropea għax il-wieħed jirrekmanda xi ħaġa lil stati membri nafu x'riżultat is-soltu. E, naslu fih. Nafu illi fl-istati membri il-liġi Ewropea tiġi trasposta b'dew minn kbir, imma meta mbagħad niġu għal rakkomandazzjoni manna l-ebda garanzija u la manna l-ebda espressjoni biex issir applikabbli. U rridu niddiskutu wkoll fuq kif dan l-aċċess irridu niżgurawh għal kontijiet tal-banek. E, naturalment rridu anki nieħdu eh, konsiderazzjoni l-interessi anki tal-banek illi qed jibżaw illi se jitilfu l-flus fuq da rridu għal għal dastant kondizzjonijiet xierqa. U ma tiridu niddefinixxu wkoll il-kunċett ta' karta tal-bank. Ġifiri, drittijiet il-wieħed għandu meta jkollu kard tal-bank, bank card. Mm, dawn huma li hemm bżon assolutament neqerdu, rridu nizguraw assolutament li ċittadini kollha fil-din id-dinja kolla teknoloġija tal-lum illi kollum il-possibilità li jaċċedu għas servizzi neċessari u illi ikunu jistaw jaħdmu u jimxu f'din id-dinja moderna. Dinja kważi dritt dritt universali, e dritt tal-kont tal-banek li jkun jistaw jibbenefikaw anki mis-servizzi kolla tal-banek. Grazzi. Ħafna, ma nista' ngħaddu għal Kummissjoni Ewropea illi ħaj jitkenmu fuq l evaluazzjoni tal impattu jgħajdu xinu ma' rakkomandazzjoniet fuq din il-kwistjoni. sur Paljan. U għanna is-slides eh, qudiemna. Grazzi, President. Dinja opportunità għal biex ikonna dan l-evaluazzjoni tal-impatt u dinja rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għall aċċess kont banka ta' ħlas bażiku. Nitlob skuża imma fuq l-iskrin il-kidba jazajra ħafna. Kif kienet qed tgħid is-Sinjora Gepa? Aċċess għal kont tal-bank hija importanti ħafna biex wieħed jieħu sehem fil-ħajja soċjali u ekonomika. Wieħed hekk m'għandux kont tal-bank eh, eh, kienx jista' jagħmel bniedem li m'għandux kont tal-bank. Eh, daw kollha n-nies li għandhom kontijiet tal-bank jafu kemm huwa importanti. Fil-fatt aħna nħossu illi 7% tal-popolazzjoni adulta, ġifiri 30 miljun ta' persuni huma mingħajr kont tal-bank. Però huwa diffiċli li niddistingu bejn dawn 30 miljun ta' persuni li m'għandhomx kont għax ma jridux e, li kollom wieħed u dawk illi jixtiequ jkollhom wieħed però ma jistawx. Aħna nafu illi hemm eh, ċerti partit ta' soċjetà nies li għandhom ftit flus, diżabbli u għandhom iktar probabilità li kollhom bżonn ta' kont. Imma din mhijiex l-unika parti ta' soċjetà. Eh, irridu nużaw anki il-mobilità transkonfinali li hija waħda mill-libertajiet ta' trattat. Eh, ħafna nies għandhom diffikultà biex jiftħu bank fi stat membru ieħor, studenti, pensjonati u anki il-ħaddima staġjonali. Din is-sitwazzjoni miex dejjem l-istess fl-istati membri kollha. Aħna, a bażi tal-istatistika, l-ftit statistika li għanna, e, medja tal-1 u 90 fil-mija tal-popolazzjoni adulta fl-EU 12 għandhom kont tal-bank u dana jistan qabluħ mal-ċifra ta' 97 fil-mija fil-kas tal-EU 15. Però fil-kas tal-Bulgarija u Rumanija mħabba il-liġi il-perċentuali tan nies li għandhom kont tal-bank jinżel sal-50%. Però għanna nasbu illi illi wieħed ma jkollux kont tal-bank fil-Bulgarija u l-Rumanija huwa inqas importanti milli u importanti pereżempju fil Franza u fl-Istati Uniti għalix f'dawn il-soċieti għaj, dawn il soċjetajiet huma bbażati fuq il- fuq il li mhumiex bazati fuq il-kontanti. E, u mentri waqt li l-pajjiżi l-oħrajn huma bazati fuq il-ħlasijiet elettroniċi u wieħed ma jistax jagħmilhom dawk m'għandux kont tal-bank. Mela, waħda mill-problemi importanti e, fil-kastana huwa il fatti li m'hemmx biżejjed data u meta wieħed jagħmel konsultazzjonijiet pubbliċi u meta qrajna l-studji, kollha jaqblu illi hemm problema. Kemm meta staqsejna l-industrija bankarja, l-NGOs li rappreżentaw is-soċjetà ċivili, anki dawk jħossuha bħala problemi, kif ukoll anki l-amministrazzjoni pubblika tħoss. Huma huma jaqblu li hemm problema, però mhux kulħadd jaqbel li l-problema huwa kbir u li hemm l-istess evidenza. U fil-konsultazzjoni pubblika kien hemm insistenza fuq il-flessibilità. Mela x'inhu huma raġuni illi m'hemmx aċċess għal kontijiet tal-bank. Hemm żewġ xejriet. Waħda min-naħa tal-domanda, min-naħa tal-konsumaturi, jista' jkun hemm raġunijiet psikoloġiċi jew ta' minġiba. Hemm nies illi għandhom eh, opinjoni baxxa wis tagħhom infushom u jistħu jmorru eh, eh, ġobank u jitolbu li jinfetaħ konta li jom jista jkun hemm nuqqas ta' fiduċa eh, fil-banek u fil-klima attuali miex se nistaġeb. Umbat hemm il-kwestjoni ħafna nis jibżaw li jkun hemm kontroll tal-budget tagħhom, in-nies li għandhom inqas flus iħossu li u aktar faċli li wieħed jikkontrolla l-budget eh, billi ħares li l flus li għandu fil-but milli ħares li l-statement tal-bank. Umbaħt hemm il-kwistjoni anki tal-fatt li dawn in-nies għandhom literacy finanzjarja baxxa u anki marbut ma' dan il-punt u anki nuqqas ta' koxjenza tal-vantaġġi, ma jifmux x'inhuma l-vantaġġi il-wieħed jista' jibbenefika minnhom meta juża servizzi bankari per eżempju l-ħlasijiet elettroniċi, l-użu tal-internet eh, banking u fċerti partijiet ta' soċjetà eh, għammin għajtu koll li anki l-aċċess għall-internet huwiex wieħed mill-drittijiet fondamentali. Mela minnaħa tal-provista, minnaħa l-oħra, waħda mill-kwistjonijiet eh, f'ħafna stati membri ħlif fil-Bulgarija u Romania hija l-livell ta' żvilupp tal-settur bankarju. Emma iktar importanti minn dan hemm il-kwistjoni ta' disponibilità nieqsa tal-prodotti bażiċi, e prodotti li korrispondu għal ħtiġijiet ta' soċjetà mannix bżon fondi strutturali, kull marridu aħna kont tal-banek e, biex nkunu nistaw inħalsu il-kera. U matem il-kondizjonijiet ta' prezzijiet u għam eh, kondizjonijiet ta' access ħafna minnom legali illi wieħed għandu bżon ikollu indirizz fejn il-post fejn irid jiftaħ kont fil-bank eh, dana biex ikunem mm, il-due diligence eh, fil-kwistjoni tal-ħasil tal-flus jew anki fil-kwistjoni ta' passi industriali. Mbanek li ma jkunux kontenti illi jiftħu l-kont tal-bank f'min mhuwiex residenti, imma anki għaliex eh, tkun mbagħad diffiċli li wieħed jirkupra id-dejn jekk il-persuna jaqbatu jitlaq minn pajjiż u jerġa' lura f'pajjiżu. U mbagħad eh, hemm spejjeż straordinarji biex jirkupraw dawn dan id-dejn. U mbagħad hemm raġunijiet anki kommerċali eh, fuq il-fatt li mhux qed jagħmlu profitt minn dawn in-nies li għandhom li għandhom ftit flus, li għandhom tħul bax u ma jridux jitilfu flus, naturalment, u batem il-sogru ta' overdraft mux kontrollat, u batem anki sogru ġej eh, eh, mill asta ta' simetrija ta' informazzjoni. Eh, u ma jħossu, il-banek jħossu illi mumiex se jkunu interessati f'ħafna mill-marketing li għamlu l-banek stess. U laqas eh, inutajna wkoll li xeħut bil dawn il-banek eh, illi kienu eh, attenti ħafna fil-interessi tal-persuni U kien hemm bank Spanjol li jaħdem fir-Renju Unit, eh, Santander, illi eh, se tajb ħafna anki ma' nies li għandhom eh, tħul baxx. Sabu l-possibilità li jagħmlu profitt anki f'dawn il-każijiet. Mela xin huma l-konsegwenzi tal-nuqqas ta' aċċess għall-konsumaturi, diffikultà ta' aċċess għal dak li nsemmuh su intern e su, inter, su intern e elettroniku. E, jekk wieħed m'għandux kont tal banku huwa kważi impossibbli li wieħed jixtri affarijiet fuq l-internet. E, servizzi e, e, li qed jiġu offruti mill-gruppi u għed ma jkunx jistala għasi benefika minn l-iskonti li jisiru minn snaqis li jisiru fuq ċerti offerti. E, u uh, baħt anki E, l-ispejjeż ta' tranzazzjoni huma iktar olgin e, u għafat dan u anki e, l-istimatizzazzjoni possibbli għal parti mill-soċjetà li huma sejġu stimatizzati għax m'għandhomx kont tal-bank. U hija kixkiel għal front għal moviment għal ċaqli transkonfinali tal-persuni. U dana mux tajjeb għax eh, studenti jridu jmorru uh, eh, f'pajis barrani biex jistudjaw per għandhom diffikultajiet u biex jiftħu aċċess uh, biex jiftħu kont tal-bank. U dana et huwa negattiv għal immaġini u koll tal-Europa tal, tal europa Eh, għax wieħed eh, illi jipromovi ħieles eh, u biex imur jistudja f'pajjiż ieħor u mbagħad ma jistax jagħmlu dan għax ma jistax jiftaħ kont tal-banka. L-industrija wkoll hija telf ta' opportunità kif għad ċerti banek jaraw illi mm, l-industrija illi dawk li jibijaw fuq l-internet għandhom il-possibilità Eh, meta jkollhom il-banek, il-kontijiet tal-banek li jagħmlu kummerċ elettroniku u anki fuq il eh, dawk li jiprovdu servizzi ta' utilities tal-gas, ta' dawlu tal- u tal-ilma. Eh, jistaw jużaw naturalment il-mandati fil-posta, però u iktar. Għall-amministrazzjoni pubbliku l konsegwenzi se jkunu anki eh, spejjeż ta' transazzjoni toljin għal ħlasijiet tal-benefiċċji. Forsi tafu, per eżempju, fren Unit, kienem eh, ten, kienem kienem pressjoni biex eh, l il-spejjeż ta' transazzjoni għal pensjonijiet jitbaxxew. Għal dastan dawn huma possibilitajiet mitlufa opportunitajiet mitlufa. U l-għaniet tagħna biex naddu għal slide li tmiss, l-għaniet tagħna aħna li tkellmu fuq ħafna nies li għandhom eh, tħul baxi, imma mhux dawn biss eh, eh, irridu inkludu il-klienti kollha li mhumiex f'sitwazzjoni normali, ordinarja. Għal daqstant bil-proposta tana, anzi laqasi proposta ja rakkomandazzjoni li nipromovu l-parteċipazzjoni sħiħa ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea fis-suq intern. U dan li niżguraw illi ikun hemm offerta xirqa ta' servizzi ta' ħlasu ta' banek u illi l-aċċess, il-kondizzjoni ta' aċċess huma inklużi ċo anki e, meta ma jkollomx bizzejiet hul jew situazzjoni ekonomika jew ikun hemm storja kreditizja u anki fuq eh, il-kwestjoni tal-residenza. L-għan u kol tana u għalini promuovu l-inklużjoni finanzjarja u soċjali u anki nintejbu l-access għal kontijiet tal-banek u tal-ħlasijiet eh, u tal-mezzi elettroniċi tal-ħlasijiet fl-Unjoni Ewropea kollha. U għaliex għandna bżonn naġixxu fl-Unjoni Ewropea kollha? Eh, <coughs> x'għandna bżonn? biex ikonna azzjoni fl-Unjoni Ewropea koll. Dan huwa imħabba fil-fatt li il-maġġoranza tal-Istati membri ma tkellmux għandhom ma faċċawx il-kwistjoni tal-aċċess fuq livell nazzjonali. Hemm 11 illi dawn għamluħ u għamluh uh, għal ċerti persuni, però mhux għall-aċċess transkonfinali <clears throat> il-Germania, il-Renju Unit, l-Olanda. U nafu illi f'dawn il-pajizi kien hemm il-konsiderazzjonijiet fuq il-possibilità li noħorġu l-leġislazzjoni ġdida u fil-Olanda kien hemm anki diskussjonijiet fil- l-Olanda u Danimarka u fil-pajzi skandinavi għanna prinċipi ġenerali Eh, li huwa dritt universali ta' ċess, imma barra minn hekk il-sitwazzjoni ma tbidlitx ħafna. Kien hemm azzjonijiet li ttieħdu f'dawn l-istati membri ħlief fil-Finlandja u mem lebda qafas għal aċċess transkonfinali. Għal dastant, aħna eh, inħossu il-bżon ta' funzjonament suboptina ottimali tal-suq internu anki eh, u għapis fuq il-mobilta. Kaħna ma namlu xejn, Is-sitwazzjoni ġenerali mhix ħadd tbiddel. <coughs> Għax m'hemmx sinjal politiku u meta wieħed is anki l-effetti ta' kriżi finanzjarja u anki uh, retrenching tal-suq eh, nazzjonali mhux qed jgħin da fuq livell Ewropew biex intajbu situazzjoni. Naturalment, il-kwestjoni tal-industrija tista' tiġi spiegata bil-sforzi ta' distribuzzjoni, miżura li ti garantixi aċċess għal kont bażiku. Naturalment, id-dejta miex suffiċenti u hemm eċezzjonijiet. Għal daqstant il-evalwazzjoni ta' impattu tentativ biex biex nipruvaw kif se taħdem il-proposta u kif inu l-aktar mod proporzjonat Mela, depend skont kif aħna skont il-level tal-prezz tal-kont tal-bank, <coughs> l-industrija se jkollha <coughs> toħroġ leġislazzjoni jiena fil-slide għamilt ipotesi e, eh, bispejjes u l-oħra neutrali. Ek aħna najdu illi l-kost il-kost huwa 55 euro li huwa iktar minn dak li fil-fatt jiswa u bi profitta 3 euro għal providers. Allura għal konsumaturi son sostanzjalment il-konsumaturi sej, sej frankaw minn wieħed għal żewġ biljuni. Unbat hemm ipotezi iktar baxxa jekk namlu prezz tal konta 13 euro u dan huwa eżempju konkret ibbażat fuq il-esperjenza belġana fejn kont bażiku huwa aċċessibbli għal 13 euro fis-sena u jekk niġi applikat fl-Europa kollha, l-industrija se jkollha titlef minn 400 sa 500 miljon euro. Naturalment għal-konsumaturi jkunu eh, se jfadlu, eh, se jfadlu l-ħames darbit dik iċ-ċifra. U l-impatt fuq l-istati membri mu se jkun l-ebda impatt għax fl-assunzjoni tagħna eh, hija illi li mhux se jkun hemm l-ebda kompensazzjoni mill-istati membri għal industrija bankarja. Mela, maħamma f'din ir-raġuni aħna <clears throat> ħriġna bi proposta illi <clears throat> hija rakkomandazzjoni. U hawnhekk għandna l ta' politika, rakkomandazzjoni għastanu għal-iktar strument flessibli li għad disponibli u jipermettina li batu messaċ bikri lej l-istati membri għalix jaqdi il-ħtiġijiet tagħhom kif rajna fl-istudji bejn l-2020 u l-2011 huwa inqas effettiv minn direttiva kif qal il-Kummissarju Barnier meta ġiet adottata din ir-rakkomandazzjoni f'Lulju jekk l-Istati membri ma jsegwix rakkomandazzjoni fis-sajf ta' sena d-dieħla il-Kommissjoni allura mbagħad tħares lej Ti konsidra l-possibilità li nam noħorġu liġi. X'ni proponu fir-rakkomandazzjoni? Eh, prodotti u servizzi sempliċi, kont bażiku illi jippermetti l konsumaturi illi jamlu ħlasiet, illi depozitaw il-flus, kont bażiku illi kollu anki kard eh, għal ħlasijiet elettroniku mħabba l-ħajja moderna, però ma għanna lebda ebda ta' overdraft f'dan il-kas, għax aħna nishtiqu ninkludu kemm il-tħassib tal-industrija bankarja fuq il-kwistjoni tal-irkupru ta' dejn, e, e, jekk ikollhom dejjem il-kont e, negativ, u għal daqstant hekk xi ħadd ikun irid jiġbet il-flus iktar milli għandu fil-kont, se jkun hemm verifika jekk ma jkunx hemm biżejt flus fuq il-kont il-transazzjoni ma jsirux u fl-istess ħin qed jipproteġi l-konsumatur anki mill-riskju illi eh, ikollu dejn u li jkollu mbagħad spejjeż iktar u tal ta', self. <clears throat> Il-kondizzjonijiet ta' ċess aħna għadna li se jkunu miftuħa għal konsumaturi kollha li jirresiedu fl-Unjoni Ewropea li mandux kont tal-bank se jkun hemm eh, faċilitazzjoni tal-aċċess eh, eh, domestiku kif ukoll transkonfinali. Kondizzjoni ta' prezzijiet importanti ħafna l-industrija, aħna nirrakkomandaw, nirrakkomandaw jew li jkunu blaħlas għax dinja prassi fi ehm, xieħut l-istati membri, jew ankela li kunem prezz raġonevoli għal konsumatur. U ħallejnija anki fidejn l istati membri jiddefinixu li mumma il-kriteri ta' aċess għal f'dan il-kas ta' prezz raġonevoli. Aħna nħossu li dan huwa strument flessibli ħafna jibat messaċ issa irridu naraw disa xur oħra jekk dan il-messaġġ ġiex eh, eh, ġiex aċċettat u jekk l-Istati membri u miex lesti biex jitrasponu din ir-rakkomandazzjoni. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi tan analizi dettaljata tijak, għanna ħafna mid-dokumenti għawnek, u għanki riċerka u nasab li ħafna. Tajab wisq, Għanna s-Sinjura Gebhardt pala rapporter tagħna u għanna u kull l-Sur Mayer, l honorevoli Fox, l honorevoli Schmidt, mux jgħataw nek, forsi s-Sur Kreuzman jishtiq jitkellem, l-Sur De Jong jgħataw, u anki s-Sinjura Rula. Ma nax minn ħajtkellem fi il ħodor. Issa namlu round ta' kummenti u mistoqsijiet. Inti tixtieq terġa' titkellem jew titkellem fl-aħħar? Kif trid inti? Għan nisimaw l-ewwel mix-Shadow Rapporters, Sinjura Heidenmayer, u resqu l-kummenti u mistoqsijiet lill-Kummissjoni. Nikjoġbok. Grazzi, President. Jena rajt il-diskors, smajt il-diskors tal-Kommissjoni, naqbel ma l kommissjoni li għajmet darboħra din il-problema u ħadet responsabilta għaliha. Iżda l-analiżi bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji ma naħsibx li kienet ċara l kollox, forsi jista' jkun hemm spjegazzjoni aħjar. Madana kollu fuq stampa ġenerali l-problemi huma importanti li narfuhom u għalek ċerta wkoll li numru ta' nies bla kont bankarju propju huwa iktar qoli meta qabbel, ma dak li l-istimi li għandna Ehm, ħafna jkollhom kont minħabba garanzija ta' ġenituri jew nies oħra pereżempju. Għaldaqstant huwa ċar li hemm ħtieġa li minn tal-inqas ikun hemm kont bankarju sempliċi. U dan irridu niddiskrivuh mod aktar preċiż. Mhix kwistjoni ta' wieħed jirċievi kreditu jew inkella ta' ehm, pagamenti bankari etc. iżda naqbel ma' rapporter meta tajt li rekomendazzjoni biss mhix biżejjed. Aħna diġà rakmandajna bosta affarijiet lill-istati membri li f'dan il-każ jistgħu wieġbu billi jgħidu fil-imħawi tagħna m'hemmx problemi, il-banek qed jgħidu li m'hemmx ċaħda ta' ftuħ ta' konti differenti bankari, iżda situazzjoni fuq il-post hija differenti, naf eh, personalment nuqqas ta' ħidma li hemm jew diffikultajiet li hemm fost l-istati membri u għalhekk qed nistennew proposta leġislattiva mill-Kummissjoni. Nafu li n-numru oli ċifra li hemm ta' 30 miljun ruħ bla kont bankarju jew inkella kont bankarju li ma jistax jinfetaħ Rekomendazzjoni speċjali huwa xaġa importanti, u rekomendazzjoni lek mhux biżejjed. Naħseb li dawn huma kwistjonijiet fejn il-livell Ewropew huwa meħtieġ u ehm, vuċ waħdanija hija meħtieġa f'dan ir-rigward. Qed nisimgħu bejn 55 sa 13 bħala ċifra li tajtna. Eh, naħseb li hemm dista kbir u dan id-distak jukompli jikber meta naraw li wieħed jista' jvarja minn 0 euro kull sena għal 500 euro fis-sena. Jien kontra pereżempju d-distakki li kien hemm f'den f'den l-impatt, iżda dwar il-krediti bankari aħna żajna formula ta' posta għat-teknika bankarja l-suq intern huwa meqjus bħala suq domestiku. Għal daqstant japplikaw ir-regoli u t-taxxi apposta fiħdan is-suq domestiku. U għalhekk bl-istess mod irridu nieħdu dan il-kunċett. Fi rigward rekomendazzjoni għal supervizjoni bankarja fuq is-servizzi u eccetera. jina jidilli li din il-kwistjoni hija waħda burokratika aktar milli li xaġoħra. Naħseb li Biex wieħed ikollu aċċess għal kont, kull ma jrid isir huwa li niverifikaw jew nintervjenu biss meta dan l-aċċess ma jkunx aċċettat, m'hemmx għalfejn nagħmlu monitoraġġ il-ħin kollu. U għalhekk irridu nistaqsi hux minnu li nintervjenu f'din il-fisem il-ċittadini u x'dejjem il-każ u kemm huwa xiera. U forsi nistgħu nibdlu l-pożizzjoni tagħna mhux websu rasna u nagħmlu bil-for, najdu li bil-forsi ta' depozizjoni tagħna. Għalhekk qed nistennew fisem il-Kummissjoni li jiġri xi ħaġa f'dan ir-rigward. Barra minn hekk issemmaw ukoll suġġetti addizzjonali kollha li ġejna marfa dwarom propju eh, f'Krakow propju biex nkunu nistgħu namlu xi ħaġa dwar il-pagamenti bankari transkonfinali bħalissa l kontrat bankarju ma jħallix lokal dan, iżda rridu naraw li jkun hemm servizzi speċifiċi meta nitkellmu fuq dan l-affarijiet. L-Onorevoli Fox. Grazzi, President, u grazzi l sur Pele għal prezentazzjoni tiegħu fisem il-Kommissjoni. Jina ħasejt li kienet prezentazzjoni interessanti ħafna. Dan huwa suġġett li l-grupp tiegħi ħajkolli rifletti dwaru qabel ma nħoġu konklużjoni U nixtieq ngħid li meta smajt ir-rimarki inizjali ta' Sinjura Gebhardt bilt magħha nħoss li hija straordinarja li xi ħadd jista' mal-ħajja moderna mingħajr kont bankarju u juża l-kontanti biss, flus kontanti biss. Ma nafx kif jirnexxilhom infatti ċertu ċittadini l-leħu dan il-mod. Fir-Renju Unit għandna kodeċi ta' mġiba u dan ifisser li l-banek ikollhom kont bankarju bażiku minn tal-inqas u Nissuspetta wkoll li fir-Renju Unit il-motivazzjoni u l għal dan hija li t-teżor xtaqt jiffranka l-flejjes fir rigward il-pagamenti ta' benefiċċji. Kien hemm min prova jagħmel l-affarijiet juri l-affarijiet b'mod jgħid li ma żbieħ ħafna iżda mbagħad jgħaddi l-interessi tiegħu minn taħt. Fir rigward il- punt li għajjem s-sur eh, Pele dwar l-ħtiġa l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea, naħseb li fuq din il-bazi il-punt li t-prova tressa u għadajef. Dan għaliex raġunijiet li t-tati, jew tal-qas minnom, minnhom huwa nuqqas ta' ħidma xirqa fuq is-suq waħdini u n-nuqqas ta' mobilta transkonfinali u l-pis fuq dan. Ma nafx jekk il-Kummissjoni tafx iżda il-karti ta' kreditu mħasim minn qabel jeżistu u ilhom jeżistu magħna għal bosta snin. U n-nies li qed diskrivi 7% li m'għandhomx kontijiet bankari, dawk 7 li preferu jużaw flus kontanti, jista' jkollhom aċċess għall-internet billi jixtru karta ta' kreditu mħassa minn qabel jekk jażlu li jagħmlu dan u għalhekk is-suq diġà ħareġ soluzzjoni f'dan ir-rigward. Unt tajt li nuqqas ta' kont bankarju sa' ċertu punt huwa xkil għall-aċċess transkonfinali u għall-mobilità transkonfinali. U għalhekk nistaqsi dan minnu jew le. Jiena nisuspetta li l-maġġoranza kbira ta' ċittadini imorru transkonfinalment tal-impigi diġa għandhom l-impig tagħhom u għandhom il-kont bankarju u l-indirizz minnu fih. Naqbel li jkun hemm proporzjon żgħir biss li jmorru ifittxu impik mixej. Iżda huma minoranza żgħira minn daw in-nies li jmorru f'pajjiż mingħajr impik, mingħajr post, mingħajr indirizz, mingħajr kont bankarju jiprofaw li ħaġa ta' bħal manna mis-semma, u għalhekk irridu naraw li jekk dan hux tassew problema li tassew għanna bżonn nazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex nagħmlu tajja palja. Jiena naħseb li jekk nippermettu kull stat membru jitratta dawn l-affarijiet individwalment bħalma jagħmel ir-Renju Unit bil-kodiċi ta' mġiba, tistgħu taraw probabbilment li l-problema diġà hija solvuta, jew parti kbira minnha. U għalhekk indura l-kummenti inizjali tiegħi. Din mhix xi ħaġa li l-grupp tiegħi iddeċida dwarha fl-aħħar mill-aħħar. Għamilt preżentazzjoni interessanti ħafna iżda nixtieq li nkunu kawti hawnhekk li ħafna drabi fil-Kummissjoni u f'dan il-Parlament naraw li jkun hemm problema u t-tweġiba tagħna hija xi ħaġa issir. Din hija xi ħaġa mela rridu nagħmlu xi ħaġa fil-konfront tagħha. U ħafna drabi nispiċċaw li nħorġu aktar flejjes u nkazaw iktar problemi u iktar burokrazija iktar milli namlu tajja pal problema nipruvaw insolfu. U għalek nishtiq nispiċċa b'din il-nota ta' kautela u najdu li ħan segwu dan id-dibattitu b'interess. Grazie. Grazie ħafna, jgħet president Sir Fox, għalek għanna dan din diskussjoni fuq l-evaluazzjoni tal-impatt biex nisploraw xinu man kustjonijiet qabel ma niddeċidu. Sur Gjong, unbat Sir Kreuzman, unbat kull min jishtiq iħu l-mikrofonu jisemel dan. Nawel Sir Dion. President. Uwa, sabiħ li jkollna punti differenti f'dan il-kumitat u għalhekk jien għandi eh, pożizzjoni kompletament differenti mill-Onorevoli Fox. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea tkun xaġa pożittiva li tintervjeni, intervjeni sabiex ittejjeb il-pożizzjoni ta' ċittadini f'dan dan is-soċjetà. Mod partikolari qed nirreferi għas 7% ta' ċittadini li m'għandhomx kont bankarju. Madana kollu, għawnek għet nitkelmu dwar dritt tal-bnidem u koll, dwar id-dinjeta ta' ċittadini li jiexu fiħdan l-Unjoni Ewropea. Min mandux kont tal-bank fil-verita jgħat lura meta mqabbel mal possibilita ta' impigi per eżempju, jgħon kella ta' żvilupp ekonomiku. Għal daqstant, L-argumenti tal-Kummissjoni apparti naħseb li l-idea fija nfisa hija tajba. L-grupp tiegħi naħseb jista' jappoġġa bisħiħ din il-proposta. Imbagħad, fir rigward is-7% il-problemi u s soluzzjonijiet. Naħseb li din ċifra ta' 7% hija magħmula b'mod ewlieni minn mhux biss minn nies li m'għandhomx dar, ġifieri saq fuq rashom, għaliex anke fir-rapport tal-Kummissjoni qed ngħidu li sit il-kont bankarju irrid ikollu dar jew residenza. U għalhekk tkun xaġa pożittiva jekk il-Kummissjoni tarrafna u tgħidilna kif inija imqasma din il-kategorija sabiex bekk nkunu nafu minn xi xinija magħmula fl-aħħar mill-aħħar. Bla dubju hija magħmula wkoll minn grupp sekundarju, pereżempju minn huwa litterat jew nies anzjani li forsi ma jidħlux fis-sistema ta' krediti. U m'għandhomx dħul. Fir-rigward punti ieħor niftakar meta kon żagħżugħ, ħafna nies kienu morru jħallsu il-pagamenti tagħhom fil-posta jew il-bank. il pagamenti il pagamenti tagħhom fil posta jew il bank u kienu jirċivu għajnuna jew xi tip ta' assistenza żdallum il-ġurnata minn irid iħallas permezz tal-ferat bankari irid juża terminal jew inkella xi xi kont fuq l-internet, irid ikun jaf jaqra, jkun irid jaf jikteb, u huwa aktar diffiċli meta mqabbel madari eh, li wieħed jkollu aċċess għall kont bankarju jagħmel pagamenti. Minn dan ir-rigward jiena naħseb li huwa interessanti u nistaqsi ma nistax insolvu l-affarijiet b'mod aktar sempliċi u nirżommu lura għal kuntatt aktar interpersonali għaliex mhux possibbli li nużaw dan il-kanal anki permezz ta' kuntat bejn bniedem u ieħor fil-uffiċċju tal-posta pereżempju inkella fil-ferrat tal-banek. Imbagħad hemm aspett ieħor dawn is-7 fil-mija ser ikunu magħmula wkoll minn nies li jemnu li l-flus kontanti saċertu punt jiswijom inqas, jittihdu l inqas flus minnom u din ma tanċija minna. Il-rekomendazzjoni naqblu maħħa fil-mertu taħħa iżda tippreżenta soluzzjoni li fl-opinjoni tiegħi ma tidirlix ma jidirlix li hija li treġi wisq. L-evalwazzjoni tal-impatt imbagħad werinna li hemm għażla li kun hemm kont bankarju fejn tassow joffri servizzi minimi biss dawk bażiċi. Madanakollu din il-proposta jider li ma intlaqatx għax qed nitkellmu dwar spejjeż li joħorġu minn dan, eċetera, eċetera. Iżda jider ċar li dan is-servizz irid ikun provdut bi prezzijiet kemm jista' jkun baxxi u mhux prezzijiet li jkunu raġonevoli biss. Imbagħad fir-rigward il-kontijiet li jistaw jiskorru jekk eh, hemm mm, nuqqas ta' flejjes jew inkaleġu blokkati, jiena nistaqsi jekk fil-fatt dan strument sabiex nħarsu il-ċentri eh, bankari li fil-fatt jaqlaw ħafna aktar profit mill-krediti milli jagħtu jgħatu eh, drittijiet. Biex nala, nixtieq ngħid li ma jidellix li fuq dan il-qasam l-fej u hemm rakkomandazzjoni. Aħna nistgħu nqisu rekomendazzjoni bħala xaġa temporanja irridu ngħaddu minnu fih malajr malajr għal test leġislattiv konkret min-naħa tal-Kummissjoni. Grazzi. Issa membri oħrajn? L-ewwel is-Sur Kreisman, mbagħad Rashford. Xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Grazzi, President. Is-Sur Diong kellu għanijiet tajbin, iżda jiena ovvjament kont qed nisma' l-interpretazzjoni u naħseb li jekk iġġiel il xi ħadd ikollu kont bankarju naħseb li din tkun problema. Tara x'inhuma l-ispejjeż, ta' kont bankarju eh, li max marbut miegħu kif tista' tħallas għal dawn l-ispejjeż marbuta ma' dal-kont u jekk naħsbu dwar soluzzjoni Ewropea trid tkun waħda fattibbli. U naħseb li jkollok tqis ukoll li jista' jkun hemm diskriminazzjoni. Hemm ħafna problemi li jistgħu jqumu minn dan minħabba pereżempju garanziji, meta jkollok karta bankarja mħalsa minn qabel, per eżempju, tiżgura li ma jkunx hemm diskriminazzjoni meta xaħat imur f'terminal u jsib li ma jistax jiġbet il-flus li jrid, naħseb li titqis it-teknoloġija wkoll. Naħseb li l-aqwa approċċ ikun propju dan u għalhekk jien ħadd il-kelma naħseb li neħtieġu ikonna progress f'dawn l-affarijiet. Irridu nqisu l-aspetti kollha. Sfortunatament, s sur Schmidt ma setax ikun hawn maħna, iżda dak li xtaqt ngħid bħalissa huwa li rridu nqisu fl-opinjoni tiegħi li għandna dal-każ fil-Ġermanja bil-banek ta' tfaddil tagħna għandhom trust pubbliku u hemmhekk għandhom kontijiet li huma ħilsa minn kull ħlas. Iżda dan huwa savings bank, iżda mbatem hemm pajjiżi li m'għandhomx dal- dal-forum ta' banek u l-banek kummerċjali u huma marbuta ma' spejjeż meta wieħed jistabilixxi kont bankarju fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk trid toqgħod attent ħafna u tarbel l-affarijiet. Ovvjament mhux qed nitkellmu dwar ħafna ħafna nies, iżda xorta waħda tittara x'sir tikseb billi tagħmel din ir-rakkomandazzjoni. Ma jkunx hemm lok li tintroduċi kont bankarju għal kulħadd u l-ispejs ikunu li jinu ħatma ħajizom fl-ħar mill-ħar. Grazzi, President, Mr. Rochefort. Jina ma naħsibx li għanna nifukaw id-dibattitu tagħna fuq dawk li huma bla saqaf fuq rashom, dawk li huma bla dar, mhix kwistjoni jekk dawk li għandhom residenza fissa għandhom x kollhom aċċess għal kont bankarju jew le. Naħseb li hemm soluzzjonijiet tekniċi li diġa' ġew provati, Franza per eżempju provaw li jgħinu dawk li m'għandhomx residenza fissa biex ikollhom kont bankarju permezz ta' assoċjazzjonijiet li jgħinu lil dawn it-tip ta' nies. U għalhekk naħseb li hemm soluzzjonijiet li nistgħu nispoloraw. Żewġ kummenti malajr malajr. Palissa ninsabu f'sitwazzjoni mwera ħafna, speċjalment tal-banek. Hemm ħafna banek madwar l-Ewropa li pruvaw naqsu l-ispejjeż u n-nefqa tagħhom u qalu wkoll saħan sitra li qed ikollhom jissagrifikaw ċertu klijenti li mhux qed iwaslulhom għal profitt. HSBC per eżempju ħabru li f'ċertu pajjiżi ser ikollhom jagħmlu dan it-tnaqqis u eh, ma jaċċettawx iktar klijenti minn ċertu sfond. Hemm banek li qed dejjem minn diffikultajiet serji llum il-ġurnata u rekwiżiti addizzjonali probabbilment ser ifissru li iktar nies ser ikun esklużi mill-li kollom kont bankarju għaliex mhumiex ta' profitt tal-bank. Dan ifisser li iktar, iktar minn qatt qabel irridu nifukaw l-attenzjoni tagħna llum fuq dawn il-problemi. It-tieni punt huwa li jekk nistlu f'sitwazzjoni fejn ikollna aċċess minimu universali għal servizzi bankari, imbagħad irridu niżguraw li ikun hemm proċess parallel ta' tarif liċ ċittadini kif jaħdmu l-kuntijiet bankari għaliex jekk il-banek stess irridu jagħmlu dan ix-xogħol, dan ser ifisser diffikultà addizzjonali. Jekk il-banek imbagħad ser jibdew japplikaw miżati għoljin għal nies li ma kunux konxi mill fatt li jekk ikollhom 30 euro overdraft imbagħad ser ikollhom miżati għoljin ħafna fuq minn dan l-ammont ħajkun hemm aktar problemi ġala darba ma jkollokx informazzjoni ġenwina provduta. U għalek jina naħseb li jem distak bejn dawn il-proposti li fl-opinjoni tijaj huma deċenti għall l-ewwel ħarsa li tajnijom. Fl-opinjoni tagħna naħseb li din l-idea li konna livell ta' ċess minimum bażiku għal kontijiet tal-banek jesġa tajba. Hemm pajjiżi fl-Ewropa li għandhom din l-aċċess minimu permezz ta' karta bankarja u naħseb li neħtieġu nqisu il-possibilità li jkun hemm approċċ transkonfinali għal dan is-suġġett għaliex n-nies f'din is-sitwazzjoni jista' jfisser li jkollhom bżonn aċċess ta' servizzi bankarji f'pajjiżi li mhux pajjiżhom jew fejn jgħixu bħalissa. Il-kustjoni jekk din għandix tkun blaħlas ma nafx jekk ix laqwa mod li niksbu dak li niprofaw niksbu. Naħseb li kun aħjar li nifukaw fuq prezz raġonevoli jew prezz minimu fuq eh, applikat għal daw il-klijenti. Forsi tkun iktar ta' valur, iżda mhix kwistjoni eh, ċara għalissa. Il-fatt li din hija rakkomandazzjoni ma tantx hija sodisfaċenti fl-opinjoni tagħna. Naħseb li matul is-snin eh, xhur li ġejjin fil-kuntest li qegħdin fih, is-servizzi tal-Kummissjoni u l-Kummissarju stess ser ikunu jafu li qed nagħtu ħarsa lejn qed nistennew fl-aħħar mill-aħħar li noħorġu b'direttiva. L-iskeda li qed nagħtu ħarsa lejha tkun magħmula aħjar għaliex għaddej minn sitwazzjoni diffiċli ta' kriżi u rridu nkunu ċaru tondi dwar dan. Ma nafx kif is-sitwazzjoni ser tevolvi u kif ħad tiġi solvuta fit tmien xhur li ġejjin bħala forma ta' rakkomandazzjoni u naħseb fit tmien xhur li ġejjin irid ikollna aktar laqat mal-Kummissjoni. Inkella ser nitilfu eh, l-attenzjoni minn fuq din id-direttiva. Inkella ma tantx naqblu li jkollna rakkomandazzjoni flok direttiva. Um, grazzi ħafna lilkom il-koll. Jien se nagħmel sa xi osservazzjonijiet u għandi ħdejja l-rappresentanti minn Berek għal punt li jmiss. Mela, l-ewwel biex nimxu l-qoddim fuq dan rridu niftakru li rridu nagħmlu proposta ta' direttiva imma jistati membri jridu jaqblu magħha. U jien ma naħsibx li nkun irrid inżomm lura rakkomandazzjoni għax l-affarijiet għandhom isiru malajr fuq din ħaġa jekk konna daqsxejn pressjoni pubblika Naħseb kien interessanti il-punt li għamlet il-Komissjoni li fir-Renju Unit, per eżempju, xi banek iħossu li din hija opportunità kummerċjali tajba għalla volja li jekk inizzi fil-bidu tagħmel hija ta' telf imma inti qed tiġib klijenti ġodda lejn il-bank. Alla dan huwa mod pożittiv. u mbagħad għandna kwistjonijiet oħra fuq pereżempju l-Indja per eżempju u f'żewġ pajjiżi oħra Azjatiċi fejn aċċess għal banek jew kol ta' kwistjoni minħabba l-ambjent, minħabba nuqqas ta' infrastruttura, fil-fatt it-telefonija bankarja għandek permess tal-mobile minn għandek is-sim card li da kollu jfisser opportunità bankarja. U di fil-fatt eh, u rrit li hija li taħdem tajjeb ħafna. Issa, ma iġfiri ma rridux ninsew l-aspetti teknoloġiċi, għana kunu attenti ħafna, jekk inkunu deskrittivi ħafna. Issa ħanċed il-kelma l-rapporter għanna skeda taħin u mannix ninsew il-reprezentanti mill-Monetary Affairs Committee immanna l-aspetti kollha li tkellimna fuqhom tkellimna fuq ir-riskji prudenzjali dwar dan Ja, danke schön, Malcolm. Uh, ich denke, da... Grazie ħafna, Signor. Naħseb huwa veru illi f'dan il-każ aħna qegħdin indirizzaw test ċar ħafna f'dak li għandu xesama protezzjoni tal-konsumatur, speċjalment meta nkun qed nitkellmu għal aċċess ta' dawn il-kontijiet bankarji eh, bażiċi biex jekk għal xejn għalmenu iċ-ċittadini ikunu mobbli mal-Unjoni Ewropea kollha Allura naħseb illi għanna niftakru nżommu f'moħna illi aħna il-komitat u ma nix naċċettaw illi dinja sempliciment għandha tider taħt f'dak li għandu xasama finanzi naħseb din l-opinjoni biss hija ħażina. Punt li nixtieq niċċara huwa illi aħna m'għedin maħniex qegħdin nippruvaw nisfurzaw in-nies biex ikollhom kont bankarju jekk huma ma jridux ma jkollhomx kont bankarju imma li qed nitkellmu aħna fuq huwa aċċess u dritt ta' aċċess għal kont bankarju e, bażiku u mhix l-istess ħaġa għax ċerti interventi jagħtuna l-impressjoni qisu li jisna sejn dik id-direzzjoni imma nemmix li għanna nisfurzaw li n-nies li kollom dan il-kont bankarju bażiku. Jekk xi ħadd irid jħallas eh, bi flus kontenti jagħmelu biċċa tiegħu. Huwa minnu illi ma nix nifukaw biss fuq grupp wieħed ta' nies fi klim ieħor, jiġifieri dawk li huma bladar il-foqra hemm klassijiet oħra ta' nies illi għandhom problema biex ikollhom kontijiet bankarji studenti, pereżempju qed jistudjaw Eh, fi stat membru differenti, nis anzjani li forsi meta jirtiraw imorru fi stat membru ieħor, verament hemm qatt ta' responsabiltajiet u hemm xenarji differenti fejn di da kollu jista' jkun rilevanti allura aħna għandna niffukaw biex ninkludu dan l-ispett dawn in-nies kollha li jistgħu jkunu affettwati minħabba dan. Issa xi wħud mill-mistoqsijiet li hemm bżonn niddiskutuhom irridu nagħmlu dan fid-dettall. Met x'irridu nifmu bih kont bankarju eh, bażiku ġifir nistgħu niddejnu fuq u jew le. X'tip ta' kard se tintuża? Ekkim seħa prepaid card jew kard zoħra imma naħseb l-aħħar ħaġa li tkellimna fuq meta konet nitkellmu fuq dawn il-possibilitajiet ta' pagamenti permezz tal-mobile phone, ma nasibx li din se toħloq problema. Ma nasibx li hija din il-problema. Naħseb għandna ħafna suġġetti oħra li għandna nindirizzaw allura aħna m'għandniex ninterpretaw wis problemi u ndaħluhom f'dan f'din il-kwistjoni ġenerali, inkella jkollna pr problemi biex nirreġistraw progress u niffukaw verament fuq il-problemi eh, relevanti u naħseb il-problema i huwa li xi ħadd għandu jkollu eh, eh kont bankarju li jista' jagħmel trasferimenti transkonfinali u b'dan u għandu jkun e, e, bi prezz li jkunu jkun jista' jkun milħuq minn kulħadd. Għandu jkun aċċessibbli b'xejn għax huwa servizz ġenerali u naħseb għandna nassiguraw ukoll illi da dritt tal-aċċess għal kont bankarju huwa verament relevanti. Jista' faċilment ikun implementat u jien ma naqbilx ma malk ma dan il-punt, ma naħsib li rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni biżejjed naħseb il diskussjoni tal-lum u qed turi illi mhux se namlu progress b'da, ma naħsibx li se noħol u xej f'disa xur, għax rakomandazzjoni hija purament dik rakomandazzjoni. Huwa id-dritt tagħna li jkollna direttiva xi kultant dawn ma jkunux bisħiħ implementata, ma jidħlux fliġi nazzjonali u ma jsirx dan b'mod fi żmien propizju. Ma naħsib li għandna nagħmlu jkollna dan, jiġifieri aħna mhux rakkomandazzjoni mhix biżejjed din ma nottienu xejn, verament inħoss allura illi għandu jkollna xi ħsibijiet seri jekk għandi xi nżommu dal-istrument tal fuq rakkomandazzjoni jew jekk għandu xisir direttiva. Avolja nafu li dan mhux se jkun faċli ma dan narawh. Kif matulek ja diskussjoni, mhux se ngħid xejn fuq l-iskeda għax għandna bżonn nindirizzaw dan mal-kumitat li joħor ukoll, irridu naħdmu flimkien, imma għal darboħra irrit namel l-iskeda tiegħi stess impoġi bil u nagħmilha u din nagħtilkom salla għalimis. Grazzi ħafna. Evelyn? U għandek raġun, irridu, irrid konna diskussjoni wkoll mal-komitat mal liħor. Man, direttiva dum ħafna biex namlu għallura rakkomandazzjoni mal-artista issir Mela, grazzi l-ħafna lilkom il-koll, speċjalment il-Komissjoni għal-prezentazzjoni nittama illi ikolna nirreġistra l-progress. Issa, ħandura l-punt ieħor għal-konsumatur importanti ħafna kellna laqa fi Krakow fil-Polonja u u daħareċ bisħiħ sew fl-aġenda tal-konsumatur u hemm onorevoli membru li ħadmet bis sew u kella suċċess fi xogħol li għamlet u kellna laqa il-biraħ fil-ħodu fi Central Square fi Krakovja. Allura diġa ftetna diskussjoni il-rapporter tana, signora Kofolov, imma partikolarment nixtieq nagħti merħba li chair person ta' roaming ta' networks tal-komunikazzjoni mobli fih dan l-Unjoni Ewropea. Tkunu tafu ġifiri berek. Issa, il-ħol inta berek kien minħabba dan il-parlament pala parti mill pakket ta' telekomunikazzjoni til għaliex kif tafu dawk li l-omaw jifakru li l-Kommissjoni kienet tipproponi eh, eh, eh, xi ħaġa aktar ċentralizzata imma ħassejna li jkun aħjar jekk da kollu jisir permessa tar regolaturi stess li għadmu flimkien għamilna dal-korb ġdid u għalhekk ħassejna bħala kumitat u l-koordinat il-koordinaturi ħassew li mhux ikun importanti mux importanti bissa li jom li jisimgħu xandom xi fuq dan eh, l-istudju tal-impatt imma wkoll jistidnu lil berek biex jiġu jkellmuna xwara kollox dawn eh, għandhom ir-responsabilità li jagħtu koordinament u, u pariri u għax anka xaħna nappoġġaw bisħiħ il-berek u nishti u qed nagħtu meħba lura li sur Chris Fontaine biex ikellimna u nifuka fuq il-konsumatur fuq il-perspettiva tal-berek dwar il-roaming f'netwerks ta' komunikazzjoni mobli firdan din l-Unjoni Ewropea. U xin jitriq il-qoddim. Allura qed nirrappreżenta il-rapport il li jitqassam fost l-istati membri, l-onorevoli membri kollha u mbagħad għandna tweġiba għanna sur Kreuzmen palissa ijat kifet jgħat il-President jirromja palissa mal-Kamra Unbat għanna rappresentant tal-Gri tal-ħodor u għanna xi oħra fuq dan is-suġġett. Mela, il sur Chris Fontaine fuq l-opinjoni tiegħi fuq dil-kwistjoni. Grazzi ċer qed pieċir pjaċir illi qiegħed fost nies li appoġġjawna. Grazzi tal-opportunità li tajtna biex nitkellmu hawnhekk f'dan il-kumitat tal-imko. Intom tafu ħafna riċentement jiena għamilt l-istess ħaġa fuq il-kumitat tal-itra, ħdej għandi surġi mitlet mill-lofkom l-espert f'dak li għandu xaqsam mal-roaming li ħed jgħini biex forsi nist inweġa paċi mistoqsit minn ta'kom. ħafna mill prezentazzjoni li natatkom tajt li litra huwa relevanti għal dal-komitat. Nittama allura li daw kollha li kienu dak il-komitat ma jiddejqux b'xi parti tal-prezentazzjoni li ħanamel. Jina prezentajtu koll l-ewwel esperjenzi mal-berek allura tistgħu forsi tħarsu lejdan permess tal-video. Jekk intom interessati, jien ukoll esprimejt ruħi fil-Kumitat tal-Itra, aħna ħadna veru qegħdin niddiskutu ma ħadtu koll opinjonijiet tagħkom dwar is-suġġett tar-roaming li huwa parti ċentrali mill-predeċessur IRG e tal-Berek għadu parti importanti u ċentrali fil-ħidma minn tagħna f'dak għandu jisamma l-pjan għall-2012 kif għadni kif esprimejt u kif esprimejt ruħi ħafna drabi, aħna natu appoċ meħtieċ għall istituzzjonijiet Ewropej. Ovvjament aħna għanna ħafna xogħol mal-Komissjoni ma aħna kuntenti wkoll illi naħdu mal-Konsilju mal-Parlament fil-perjodu li ġej dak li għamilna sissa huwa li f'Diċembru ta' sena l-oħra għanna publikajna il-parir tagħna l komissjoni dwar il-futur ta' regolamenti ta' roaming. Aħna zidna dettalji f'Fefrar u fit-tmim ta' wissu aħna publikajna u stajtu taraw dak li aħna najdu analiżi teknika tal-proposti tal-Kommissjoni u nittamaw li dak l-analiżi jgħinu jikkontribwixxu fil-kjarifika tal-mistoqsijiet u kwistjonijiet għax aħna rridu il-fatti, irridu nitlu fl-ekonomija tal-affarijiet. Imma llum, sinjuri, nixtiequ naqsmu ma'kom xi parti minn dak l-analiżi magħkom, l-iktar partijiet importanti, u l qoddim għal regolament Eh, argument futur għal assuq globali futur f'dak li għandu xaqsam ma' roaming u dan jasal sal sal-2022 u anka forsi il-vizjoni li jista' jkollkom fis-servizz tar-roaming fl-10 snin li ġejjin. Nipermettu li nibda bl-analiżi tagħna tal-proposta tal-Komissjoni. In ġenerali l-berek taqbel mal-Komissjoni biex titfa' tpoġġi l-isfel il-prezzijiet u biex kunem iktar trasparenza fil-prezzijiet u bekk insostnu il- insostnu kol il-suq digitali. Dak li rajna f'daw l-axħar ħames snin huwa il-regolament tar-roaming li għanna ġabet ħafna benefiċċji lill-konsumaturi anka l-fatt ta' protezzjoni, ta' prezzijiet baxxi dawn huma l-iktar importanti, imma wkoll il spejjes waqgħu u malajr u allura differenza bejn il-prezzijiet għada sinifikanti ħafna u fl-opinjoni ta' fl-opinjoni tagħna ma tantxija komda massu uniku. Aħna nħossu l-regolament f'dak li għandu x'jaqsam ma' roaming ikun meħtieġ għal ftit ta' li ġej bħal komissjoni ħana nħossu li s-forzi ta' suq wahidhom mhux ma jkunux bizzejed biex jassiguraw li jkun hemm prezzijiet raġonevoli għal dawk li għal konsumatur kemm il-wholesale u retail regulation għat ikonna bżonnhom għal ftit ta' żmien. Avolja il-massimi ta' prezzijiet. Aħna naqblu mal-Kummissjoni meta tajt li daw il-caps forsi jaqaw fi żmien u ikunu qrib mal-ekwivalent tal-prezzijiet domestiċi u dan huwa skont mal-lan eh, mal-mira tal-Kummissjoni f'dak li għandu xaqsam ma' prezzijiet tar-roaming sal-2000 u 15 kif ijat fil-agenda digitali. Fuq medda ta' żmien medju naqis ta' prezzijiet jista' jagħmilha possibbli għal provvedituri ta' servizzi biex jaslu għal tariffa unika Ewropea. Dinja forsi xi ħaġa li għandna nimmiraw lejha u dawn is-servizzi għandhom u lejha din il-ħaġa. Aħna għadna ftit il-bot minnat illum ma nħossu li b'mod ġenerali proposti tal-Kummissjoni jgħinuna biex nersqu lejha. Jekk aħna nersqu lejn id-data roaming, aħna kontenti bil-proposta biex indaħlu sal-safeguard eh, price gaps fid-data roaming. Aħna, aħna dal axar rajna tariffi iktar attraenti imma sissa daw it-tariffi mumiex prezenti kullimkien u xuħut mill-istati membri għandhom tariffi verament toljin xuħut fil-fat nirrepeti għandhom tariffi olin ħafna dawn għandhom xikunu u mandom xaffetwaw il-kompetizzjoni f'dak li għandu xjaqsam ma l kim se jaħdu data roaming. Wara kollox il-volum et kull majmuret jizdiet u alternativi palifi lifi jistow jaċċet, jifsaportu ċerta pressjoni kompetitiva. Imma dawn il-price gap xorta mux se jkunu bizzejiet għal dawk li verament jużaw da servizz. U kull ma jmuru kol mal-popolazzjoni dejjem tikber tal-utenti tal-mobiles, dawk li jużaw il-mobiles. Dawn jisibuwa e, e, eh, li tuża is-smartphone isibuha verament għalja. Imma meta tara dal-użu kull majmuri jett jikbar, jikber u minħabba li l-prezzijiet jett jitbaxxew, il-berek qed jaħdem f'dan ir-rigward u qed ikun attiv ħafna u ħanħa nkomplu biex nifverifikaw u nimmonitorjaw din is-sitwazzjoni. Mbagħad nad jekk nadu għal soluzzjoni strutturati mill-Kummissjoni huwa ċar li ħadd ma jrid regolament ta' prezzijiet interni għas il-berek Allura aħna naqblu mal-Kommissjoni li imparallel mal-kontinuazzjoni tal-price caps ikun hemm e, soluzzjoni strutturata, soluzzjoni li issaħħaħ il-kompetizzjoni sakemm il-retail price regulation jitneħħal kollox Il-problema tidher li hija din aħna għandna bżonn soluzzjoni kapaċi illi tagħmel ikun hemm introduzzjoni ta' malajr inkella t-tieqa ta' opportunità tingħalaq. U l-provedituri jistgħu joħolqu, jistgħu jsibu soluzzjoni ma jdumu biex jaslu għal dan. Kif diġajet? ir-roaming calls nistaw waslu għal biex ikollna tariffa unika Ewropea anka l-introduzzjoni għal soluzzjoni li tkun għalja biex tiġi implementata komparata ma l-iskala ta' benefiċi li b'mod realistiku aħna mistennin li naslu għalija. U il-berek aħna nemnu li soluzzjoni pozitiva strutturata għada maġiċ misjuba. U dan, għanna nfissru soluzzjoni li fil-fat tassal għal kompetizz benefiċi tal-konsumatur u f'dak li għandu xaqsam martiġijiet eh, tekniċi. Fil-berek aħna studjajna għat ta' possibiltajiet fil-rapport ta' frar u sissa daw ma sibnijom sodisfaċenti l-Komissjoni i proponiet l-ekkim sejjaħ decoupling, ġifiri konsumatur jista juhu servizzi domestiċi minn min provveditur wieħed, un bat servizzi ta' roaming minn joh, minn antiħor, minn għajr ħtieġa ta' switching regolarment. Issa, fil istudju tal-impatt tal-Komissjoni jekk jekk imsejjaħ l-imsi, aħna tkellimna fuq dan id-decoupling, e, hemm ċertu attrazzjoni fija di imma aħna kawti ħafna, irridu nkunu żguri li l-benefiċċji huma veri. Skont l-analiżi tal-kompetizzjoni ta' hemm miżuri oħra minnaħa tal-Kummissjoni bħat tnaqqis ta' prezzijiet tal-wholesale lejn prezzijiet, flimkien ma' aċċess ġenerali li suppost fl-opinju tagħna għandu jkun ta' benefiċċju ta' kompetittiv u danna b'mod portokollari jagħmilha possibbli provvedituri li jagħtu pakketti ta' tariffi. Aħna nħossu wkoll li huwa importanti wkoll li fir-roaming, fir-retail roaming jidħlu imsiħba eh, imsieħba ġodda, players ġodda biex jagħtu servizz globali. B'daw li sviluppi kollha qudiem dimajnejna nħossu li hemm ir-riskju it-teddida li dan il-proposta ħatati ftit benefiċċji inkrementali il fuq mill-miżuri l-oħra li diġà semmejna u li aħna nappoġġjaw bisħiħu żgur ikun il-ħin illi wasal iż-żmien illi aħna jkollna dju il-imsi bl-implementazzjoni u e, e, bl-operational costs li jkunu għaddejjin. Aħna fil-bereka din nimmonitorjaw din is-sitwazzjoni u għedin nikkonsidraw din l-idea ta' decoupling unħoss illi issa u għaduk bikri biex aħna naslu biex naraw li ma jil l-aħjar soluzzjoni. Għadna niddiskutu e, l-aħjar azliet U l-istess jista' jkun il-każ li kollok taħlita ta' soluzzjonijiet li toħroġ u nħossu illi għadu żmien bikri. Aħna allura eh, bħala berek inħossu u nirrakkomandaw li biex naslu biex li il decoupling for tip ta' decoupling jintazel biss meta nkunu żgur li ħajkun ta' beneficju eh, għal konsumaturi u anka l-operat ġenerali ma jitfixkilx. Irridu jkunu kapaċi li jiġu implementati relativament malajr u b'mod ekonomiku. Imma u l-istess importanti li jkollu jkollu l-approvazzjoni ġenerali tal-imsieħba kollha fi tas-suq u fl-opinjoni tiegħi mhux sejjejn il-konsumaturi illi daw il-provvedituri jkunu barra mill-equation. Għana lissi naħdmu u e, nipparteċipaw mal kummissjoni biex ikonna implementazzjoni u għal din ir-raġuni sinjuri nħossu noqodu ħafna kawti noqodu lura fuq is-soluzzjonijiet tal-decoupling minnaħat tal-Kommissjoni ħana nħossu mod qawwi li regolament tar-retail ma jendux jitneħħa qabel ma nkunu żguri li l-market forces ikunu qegħdin jaħdmu sew a favur tal-konsumaturi. Waqt in-negozjati dwar ir-regolament li għandna bħalissa qatt ta' parlamentari riedu price caps biex jitneħħew kemm jista' jkun malajr. In ġenerali aħna wkoll naqblu ma dan imma naħseb għadu żbien bikri biex namlu għadin il-ħaġa ma nistawx imma rridux nieħdu riski f'dak li għandu x'aqsam mal-protezzjoni tal-konsumatur mela biex inżommu għalli għal snin li ġejjin nżommu dawn il-price caps irridu naraw fej edin u din hija l-mistoqsija kbira il-Komissjoni daħlet fi strateġija biex iddaħħal kompetizzjoni kemm jista' jkun malajr U strateġija bħal din tkun ma tkunx tista' taħdem jekk il-price caps ikunu tant baxxi li ma jdaħlux players ġodda f'dan is-suq illi jinfurzaw il-kompetizzjoni minnaħa l oħra u dan hu l-bilanċ man il-preskeps mandomx ikunu olja wis illi ma jkunx hemm lok ta' protezzjoni għal konsumatur. U dan huwa bilanċ diffiċli biex aħna naslu għalih. Mem lebda eh, formula xjentifika, allura aħna nissimpatizzaw mal-Kummissjoni minkejja dan bħala belik aħna ngħidu li aħna nżommu dan il-bilanċ b'mod differenti. Na, billi natu lok ta' retail Eh, caps mill-2014 skont il-Kommissjoni, kif qed il-Kommissjoni, inħossu li l-marġinu ta' 200% fisser ir-retail cap ma jkunx iżjed minn tliet darbit iktar mill-wholesale cap ikun biżejjed biex jippermetti dħul fis-suq u żvilupp ta' kompetizzjoni. Mhux hekk biss, imma waqt li l-kondizzjonijiet qegħdin jiżviluppaw, il-konsumaturi ovvjament fl-opinjoni tagħna il għaliex il-prezzijiet jitbaxxew jkunu protetti aħjar. B'daw l-inċertezzi kollha qudiemna u il- il-skadenza ta' dan il-regolament inħossu li revizjoni ta' revizjoni tal-2015 proposta mill-Komissjoni għandha għandha twassal għal revizjoni ġenerali f'dak li għandu x'jaqsam mar-regolament. Nistudjaw numru ta' kwistjonijiet l-ewwel il-forzi il forzi tas suq naraw kemm idumu għaddejjin u naraw x'impatt ħajkollhom fuq il-prezzijiet għal kull tip ta' konsumatur u mhux dawk li vjaġġaw ta' spiss it-tieni l-aspettazzjonijiet fuq l-ispejjeż. 10 e, snin huwa żmien twil biex inti tirregola il-caps. speċjalment specialment f'dak kan ġisa samma d-data tal-mobile u aħna intforz kif forsi tafu aħna kull sentej tlet snin namlu e, e, namlu studi għal dawn ir-raġunijiet. It-tielet għal kontinuità ta' daw il-price gaps u l-livell ta' dawk il-caps il-livelli ta' dawk il-caps, dak li għandu xaqsam bejn il-roaming u prezzijiet ta' roaming u prezzijiet domestiċi. Finally, ladies and gentlemen, I'd like to turn to something which does not. Issa nistaw nitkellmu fuq ħaġa li ma tesprimix il-kwestjoni fil-proposta tal-Kommissjoni, però nħossu li importanti. Aħna nixtiequ li jiġi inkluż u nħossu li din hija kwestjoni importanti ħafna. Aħna nemnu illi il mizuri introdotti fl-2010 fuq il-data roaming għandhom jiġu estizi biex ikunu applikabli anki barra mill-Europa. Jiena naf illuma diffiċli bil wieħed implementom, però huma importanti. il mizuri e, eh, neħew dawk l-istejjer orribili li wieħed iġi l għarm il-vakanzi u sib li tiħallas eluf ta' liri. Però għadna qed naraw il-vjaġġi barra mill europa fil prezzit huma iktar lin, aħna kontenti li hemm xi operaturi li sissa diġà implementaw xuħut minn dawn il-miżuri volontarjament u nħossu li din ħadd tkun ħaġa faċli u li sir malajra barra mill-Europa. Tista' tiġi użata bħala miżura tas suq waħdini meta wieħed iqis illi is-servizzi li ġew eh, eh, li huma provvisti mill-kumpaniji għall-Ewropej. Mela, sinjuri biex nagħla il-Kommissjoni għamlet proposta interessanti. Kemm għall-Kommissjoni kif kol berek hija importanti u l-konsumaturi użaw eh, l-utenti eh, ta' spess u mm, medi u dawk li użaw il roaming ftit u dawn huma kollha utenti u aħna nixtiequ li jkun hemm struttura li t-saxħa il-kompetizzjoni il suq ta' roaming flimkien mal komissjoni ma' mal-Industri ma' partijiet oħrajn interessati fl europa Imma kem naslu għal da u sakemm ma tkunx tider li l-istruttura qed verament toħloq prezzijiet effettivi aħna e, inħossu li huwa xira li nżommu l-kaps li għandna issa. Aħna berek impenjati bisħieħ biex natu kwalsiasi um, assistenza teknika li jintkom jistaw ikolkom bżon fi xur li ġejjin. Grazzi li għajt il-President, prezentazzjoni ċara, u tifmu għandkom għaliex, sinjuri, kien importanti li nġibu l-Berek u li inti President anki tal-regolatur Olandis. Għanna xin ofsija għal-mistoqsijiet, jina nishtiq najt li anki mill-Kommissjoni għaw sur tereba illi eh, prezenta l-evaluazzjoni tal-impatt jgħataw e u koll u għal-daqstanti kanna bizzejiet ħin. Nishtiq li anki u jintervjeni, ma u diġa semaħħa din il-prezentazzjoni, forsi jista' jizzit il-kontribuzzjoni tiegħu. Aħna interessati fuq din l-aħħar proposta fuq il-kaps ta' roaming barra mill europa x'kien propju il-kumitat tana illi ta' il-input fuq dawn il-kaps fuq il-kumitat ta' suq intern. Eh, kif ukoll li qed isir ħafna xogħol f'pakketti preċedenti. U inti inti taf din il-kwistjoni ta' informazzjoni li tiġi provduta lil konsumaturi eh, fil-forma ta' messaġġi SMS meta jvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor. Però ma hemm kwistjonijiet oħrajn tekniċi li l-industrija interessata fuqhom u li inti lest eh, tikkommenta fuqhom ukoll. Mela nibda billi sinjura Tun fisem il-rapporter li hija Sinjora Kohla. Grazzi. Minuta tajt il-kellima <clears throat> għaxan daħanqa. il sinjora Korolla ma tistax tkun għawi dispieċi ħafna, pero kella xi impenji oħrajn li kienet diġa għamlet fil-Finlandja. Jiena ara xi punti li għaddit li li umbat wara tkellimt u bilt fuq ċerti punti li anki nishtiq nżid. Itajt li hija kwistjoni importanti u interessanti illi tinvolvi ħafna dejjem iktar konsumaturi u negozji. U kif juru l-analizi, il-regolament preċedenti tar roaming l-ewwel u t-tieni, wasal għal benefiċċji importanti, però issu għadu ma bidirx biżejjed biex jiżgura soluzzjoni dewima għal roaming. Issa għanna l-smartphones u għanna applikazzjoni ġodda u għanna modelli komerċali ġodda madwarhom u dejjem qed jiżdiedu daw pass maġġel. U mħabba f'dan irridu naġixxu malajr biex noħolqu qafas fejn il-kompetizzjoni se jġibu l-prezzijiet tad data roaming eh, l-isfel. U jena konvinta li se jkun hemm dibattiti fil-Parlament fuq din il-kwestjoni, pero eh, però nixtieq ukoll nfakkar fuq l-importanza li ix-xogħol nagħmluh fi żmien mingħajr dewmien u nipprovaw nilħqu ftejn fl-ewwel qari. Possibilment. U għandi żewġ mistoqsijiet. Il-proposti huma interessanti ħafna, però jiena nixtieq ngħid. L-għonet il-prezz retail tal-data roaming u mawrjen wis. Il-cap huwa 300% eh, tal-level eh, tal-imnu, tal-ingross. U dan huwa wis eh, fuq is-suq intern, fuq is-suq nazzjonali huwa minn 30 għal 40% u hemm biżejjed lokal kompetizzjoni. Ħaġa oħra, jiena inħoss illi irridu noqogħdu attenti ħafna E, meta niġu biex inneħu e, dawn il-kaps tal-prezzijiet. U rrit ikonna anki iktar żmien biex naraw kif se jreaġixxi s-suq. Dan huwa importanti. U ħaġa importanti oħna huwa li nabatu messaġġ politiku biex nikkomunikaw lil nies, ċittadini Ewropej. Illi jridu jkunu jafu li meta jivvjaġġaw, meta jistudjaw, meta jaħdmu, mhux se jħallsu iktar minn dak li ħalsu f'pajjiżhom. Il-messaġġ ewlieni huwa mhuwiex illi wieħed iċempel juża l-internet u jibgħat SMS se jkun se jkun umftit, però mhux se jkun hemm differenza kbira sempliċement għax fil-fatt qasam il-frontiera. E, frontiera li ma tiżistix fil romling Għal daqstant id-decoupling hija miżura strutturali, u ma intkom bħala u komitat imko, eh, il-kelima tajt li ma tafx kif tipronunċa il-kelma imko, eh, pero hemm bżonn inħarsu lejn <laughs> għażliet toħrajn. Eh, per eżempju, roaming bħal meta tkun fajizek, u dana ifisser li tħallas it-tarifa li kollok id-dar u fuq din tħallas anki ħaġa eh, zaħira u dana huwa l-iktar prezz illi huwa rip il ruol tal-digital agenda. Forsi il-Parlament jew il-Kummissjoni jistgħu jippreparaw studju fuq da. Manna l-ebda idea kif din il-ħaġa tista' tinfluenza suq. Għax f'dan il-studju ta' impatt ġi deskritt b'mod daqsxejn superfiċjali jiena ma simċ Eh, data verament serja u bizzejiet, forsi nofs paġna fuq din l nofs paġna. Eh, waqt li l-unbundling eh, huwa spjegat f'ħafna dettall. <coughs> Għal daqstant jena l-mistoqsija tiegħi għadi. X'se jkun l-atteġġament ta' ta', ta berek meta niġu għal din l ta' roaming like home. Grazzi. Ma nafx hemm xi ħadd mill-SND sur xalbnan mhux taw għaw Stefani però. E, e, Stefan li daħal ġilura minn roaming tiegħu u issa jista' jkellimna. Jiena nixtieq nam referenza għal dak li qalet il-kollega e, li tkellmet qabli, għax jiena għaluli biex nfakkar illi mhux da sek sempliċi li noħol u presupposti tekniċi biex umbat numru li ċaqla jista ikollu aċċess fuq network baranija u ikollu tariffi roaming eh, ta' vantaġġ. L-alternativa tista' tkun illi nżidu l-ispejjeż li bekk jiġu prodotti un zidu fuq it-tariffi ta' roaming nazjonali, ta' tariffa nazjonali u bekk ikonna tariffa globali. Kien hemm kollegi li tkellmu fuq il-proposti tiegħek e, u daw iħossu illi il-modelli li qed tipproponi inti mhuwiex prattiku. Issa jekk forsi jkollna bżonn sentejja u tlieta biex e, e, nwettqu din it-teknika u biex noħolqu bażi Hemm alternativi oħra nishtiq nistaqsi u jekk hemm alternativi eh, irridu nanalizzawhom. Lan li aħna naqblu kollha fuq u għalli nevitaw eh, iż-żieda kbira tal-ispejjeż. Minnaħa l-oħra huwa importanti anki li niżguraw li jkun hemm traffiku ta' data. Mux bizzejiet il-telefon eh, li wieħed iċempil imma wieħed għandu bżonn ukoll ikollu aċċess għal għall-internet eh, u għal-astan tal-data għal eh, data minar ma jkollu jħallas eh, prezzi jitolgin ħafna. Grazzi. Engstrom, jina u koll inħos, naturalment regolamentazzjoni tas suq mux għet jahdem sew. So Jiena u koll għandi xie dubbi fuq il-metodu. L-inħossu li komplikat u forsi għali u sejħu ħafna zmin. Pero jena eh, biex najt eh, inħoss xie tħassib. L-iktar importanti hija il-caps tal-prezzijiet. U meta najtek eh, prezz li jamla possibli li operatur ġodda jkoll jitru fis-suq. U illi il-benefiċċji jaslu fidejn il-konsumatur. Aħna kellna opinjonijiet f'din il-komunitat eh, xi żmien ilu u jiena diħbib fl-Svezja li jaħdmu ma' providers ta' telekom il-space ta' produzzjoni għal gigabyte. Inutli nitkelmu fuq il-megabyte. Gigabyte huwa ħafna iktar realistiku. Utenti bħal, jina utent bħal nofs gigabyte fi xar, per eżempju. E, e, L-istajes, l-spiża huwa inqas minn euro, inqas minn dollaru. Għal minn għal daqstant il-wieħed iħallas 10 euro għal gigabyte huwa prezz raġonevoli u ta' stimolu. Unetta ma eh, eh, li se jkun hemm bżonn eh, l-iskop ta' dan ir-regolament huwa li noħol u su intern veru fejn in-nies jużaw dawn l-smartphones mingħajr ma jgħodu jinkwetaw fuqhom. Punt ieħor huwa li aħna nixtiequ li inwaslu naslu għal situazzjoni fejn l-operaturi telekom jinvestu fil-infrastruttura ġdida, pero l-ispejs ta' produzzjoni huwa ta' taħt inqas minn euro u l profit huma ta' 10 huwa raġonevoli ħafna. Meta wieħed jitkellem fuq 20 euro bħala kap, daqsxejn waħda oli u hija ħaġa li irwet id-diskuti il-mistoqsija tiegħi x'kummenti għandek fuq dawn il-livelli ta' prezzijiet. Forse qabel ma nitkellem ma nagħti l-mikrofonu l-membri oħrajn, anki fil-grupp tiegħi nixtieq l-ewwel net nagħmel referenza li saret issa f'dan l-aħħar fuq soluzzjoni biex ngħinu il-konsumaturi illi jagħmlu roaming barra mill-Ewropa mux ta' nikommenta fuqa, pero ħaġa li ta' minn wieħed jipproponija f'din il komitat -kom, U bekk forsi nkunu nistgħu ninkoraġixxu li prezzi ta' roaming jinżlu fuq smaħrajn. Fuq il-punt ġenerali. Jiena naqbel ma l-approċ tiegħek. Għax naħseb illi l-miżuri strutturali ma ġewx sviluppati u analizzati bizzejiet. U se jkollna bżonn iktar ħin, aħna mhux mhux fidejna li nagħtu mandat li teknoloġija, però għandu jkun hemm limitu għal kontrolli tal-prezzijiet illi jridu jiġu ġudikati biex jisostnu l-investiment. Inti iktar replay nissu u inti għandek esperjenza diretta u u tatu inqas marġni l-operaturi mill-li eh, tkun lesta tati l-Kommissjoni Ewropea. Jena naħseb li fuq kwestjoni ta' data punt interessanti huwa illi hemm pjanijiet ta' data illi qed jiġu ġa offruti fuq bażi illi involvu l-Europa kollha illi huma interessanti għal ħafna nies naf li ħafna kollegi tiegħi diġà qed jixtruhom dawn is-servizzi dawn is-servizzi dejta fl-Europa kollha minn minn fornituri ieħor diġà jeżistu, dawn huma nies li għandhom iktar minn device wieħed. U nimmaġina li din tkun iktar eh, iktar, iktar użata. U mbagħad irridu niftakru illi eh, n-nies preferixu li kollhom spejjeż fissi milli kollhom aċċess limitat ta' data. Dan u iktar diffiċli. Eh, u rridu nizguraw illi il-regolament mhuwiex se jxekkel il-possibilità li l-operaturi joffru dawn il-paketti l-konsumaturi. Mux mm, fidejna li namlu ħaġa bħal di. Aħna nizguraw li eh, nipromovu l-kompetizjoni u li kunem marġini għal capping u ridu ninkoraġi xo anki l-innovazzjoni. Għal daqstant najtijin kautela illi noħorġu b'soluzzjoni doppja, però illi ikunem access għall-ingross. Et naraw operaturi jew qed joffru dan din it-tip ta' offerta li qed temerġa, qed temerġi. Hemm il-possibilità li wieħed ikun jista' jixtri l-aċċess għal roaming kif wieħed jista' jixtri l-aċċess għal hotspots tal- Wi-Fi. ħafna drabi huma lesti ħalsu biex ikollhom l acċess Dawn u miex l-uniċi soluzzjonijiet illi ah, għanna u dimna. U lek rridu għadu attenti ma nkunux preskrittivi. Jina nifem il b'dan il-pakket ta' roaming aħna etnaraw naraw dejjem iktar allinjament tal-interessi ta' kulħadd. Il-fornituri ta' komunikazzjoni mobli jifmu li għanna bżon ta', struttur, ta soluzzjoni strutturali u ma jafu li danu għaperidu ta' transizjoni li għanna għoddimna. U għal daqstant, u importanti li nitħlu fid-dettal u xoltana u koll rritikun li rridu nħarsu lejn operaturi oħrajn, pakketti oħrajn, l-informazzjoni li qed jingħataw lil konsumaturi meta jmorru f'pajjiżi oħrajn, speċjalment fuq id-dejta jekk hux ċar, jekk hux jaħdem tajjeb, suċċess, jew jekk iridux aħna eh, eh, nimponu obbligi oħrajn biex dana jkun pakett effokat fuq il-konsumatur u niżguraw illi il-konsumaturi se jibbenefikaw mill-innovazzjonijiet kollha li jsiru. Din hija l-kontribuzzjoni tiegħi. Għaw xi ħadd iktar li jitkellem? Eh, Skużani, għet eh, jgħajt il-President, eh, għax inti shadow, il-Signora Gepard l-ewel. Iva. Grazzi. President. Diġa aħna għadna ħafna u mux se nerġa nirrepeti dak li għallu kollegi. jina nishtiq namel mistoqsija fuq żewġ aspetti. Eh, l-istrutturi virtuali li tkellimna fuqom qabel. Dawn eh, għanna nispeċifikawom eh, iktar dettal, għakim għalkom għal l-istess ħagġa. Għax jina minix daqsek zgura meta nitħlu fl-ekonomija reali. Aħna rajna x'jista' jiġri meta niġu għall-esperienza tal-swiq finanzjari. Għal daqstant għandi bżon jina ta' spiegazzjoni ta' preċizi fuq dak li jintkom għandkom intenzjoni tamlu fuq dak li għandu xaqsam mal-ingross fuq kif nistaw nelbu il-frontieri, ecc. Aħna ma nishtiqux nħolqu flok ma jkonna suq ġdijt il-possibilità illi eh, wieħed jagħmel profittu u ma natux eh, għajnuna lill konsumaturi Din hija l-ewwel kwistjoni tiegħi. Mbagħad oħra. Inħoss li ħatma semma dan li sanajt issa. Irresponsabilità u dik legali u koll tal-intraprizi, tal-kumpaniji, ta' dawk li għatmu fuq livell Ewropew, fuq livell internazjonali. Però illi iġiburuħom eh, bħalma kiku kienu eh, kumpaniji nazjonali. Għaw il-kollega Korea de Campus. En immaginaw li għanda eh, kontrat ma provider Portugis, jien għandi kontrat ma l-istess provider fil-Germania. U t-nejn li aħna eh, namlu n-inċemplu mill-provider stana u li għu l-istess provider fil-Belġu. Anki jekk aħna għanna l-istess provider, pero qed inħalsu eh, tarif iktar oljien. Dan huwa ġustifikat kif nistgħu nelbu din id-diffikultà. Xina ħoss li mhix ħaġa aċċettabbli. Iva naturalment jekk hija kella eh, huwa kellu provider differenti nista' nifhem eh, il-problema, però l-istess provider kif għandu eh, ikun permess li kif għandu ikun ġustifikat li ħallas tarifa differenti minn tiegħi. Dan huwa tentativ minnaħata dawn il-kumpaniji li Eh, eh, li jaħdmu globalment, pero eh, iġibu ruħom bħala unitajiet nazjonali biex jamlu l-flus. Iridu indaħlu responsabilità tal-kumpaniji. Intkom sibtu soluzjoni għal problema Iva. Soluzjoni tkun li wieħed ikollu il-kontijiet tal-banek fil-pajjiżi differenti u ħallas bil-munita tal-dawk il-pajjiżi. Sur Dion want ik weet zelf ook niet of ik schaduw... Grazie ħafna, President. Iżda ma nafx jekk eżattament inhi x-shadow reporter jew le. Niskuża ruħi. Jitkellem. Jiet kemm xejn tard meta qabel ma l-programm ta' xogħol tiegħi, ġimgħa li għaddiet suppost kelli nitkellem ma' segretarjat li s-soltu ikun jaf eżattament min huwa shadow rapporter jew le. Insomma. Jiena naqbel ma dak li ntqal sissa huwa kemm xejn stram dak li qed jiġri bħalissa jiena ġej mill-Olanda, niġi hawnhekk, Brussell. U ħabta u sabta kif naqbes il-frontiera u nikkonnettja mal eh, fornitur differenti il-telefonata tiegħi tiswili aktar anki jekk nkunet nuża eh, nkun qed nikkonnettja ma' postijiet viċin. Meta qablu pereżempju li mal-isqallija jista' jkun kikot nċempel minn emmek nifima, ma kull ma t-namil naqbas il-frontiera fizikament, unbat nħallas kem ħafna ħafna iktar għal-telefonata sempliciment biex il-pajis naħseb li ma tanċ tamil sens. L-Europa suppost laqqas hemm frontieri u għalhekk irridu nimmirħu lejn sistema ta' ehm, prezzijiet waħdini fl-Europa. U għalhekk irridu qodu attenti u narblu affarijiet sew u nimxu bil-aqal f'dan ir-rigward issemma l-kim sejjaħ kep, il-limitu, l-Komissjoni għamlet xogħol tajjeb dan il-kuntest fiħdan l-Unjoni Ewropea u aħna nirringrazzjawha tal-ħidma li għamlet. Madanakollu kollu ninsabu f'preżenza ta' suq li huwa imqanqal mill-kompetittività u dak kien lan ta' dan ix-xogħol u nixtieq nistaqsi lis sur Fonten jikkonferma jekk hux possibbli f'dan il-qasam li tassow ikun hemm kompetizzjoni reali. Imbagħad fil-proposta hemm nuqqas tal-bit tal-konsumaturi fl-opinjoni tiegħi għaliex dan is-settur huwa settur li Għamela diffiċli ħafna għal-konsumaturi li jkun jista' jazlu bejn l-offerti differenti u bejn il-fornituri differenti. Saħan sitra jista' jkun meħtieġ li toqgħod tmur għand konsulent biex ikun jista' jgħinuk f'din il-ġungla biex ngħidu hekk ta' għażliet kompletament differenti li hemm f'dan il-qasam u li huma offruti. Il-proposta hija li jitqasmu s-servizzi f'servizzi ta' roaming per eżempju jew servizzi fuq il-livell nazzjonali. Madanakollu kollu dan jista' jkollu bħala konsegwenza iktar komplikar rabta ta' żewġ fornituri differenti saħanżatra. Bħala konsumatur medju, jekk jiena rrid nagħmel kuntratt li jiswili ħafna minħabba traffiku ta' data internazzjonali, xirrit nagħmel? Nista' nirrikorri għal konsulent u nista' nieħu kuntratt għal kumpaniji li jiswina ħafna ħafna nqas mill-li kiku għal kuntratt individwali. Kumpaniji li jaħdmu, individwi li jaħdmu għal rashom għandhom din il-possibilità u minnu fih jistgħu igawdu minn prezzijiet aktar raġonevol u aktar interessanti. Forsi mhux aħjar li nimxu lejn din direzzjoni wkoll. Grazzi, jiet il-President, anke fir rigward it-trasparenza tal-pakketta telekomunikazzjoni dal-waqt ħajasal u nafu li hemm elementi u għall-elementi personali li jintamiltu speċifiċi forsi tista' tiltaq ma' sur fonten u titkellem miegħu aktar tard illum. Jekk il-kollegi sew żommu fil-qosor għand is-sur Korea de Campos, is-Sinjura Rule u s-sur Ġvab. Xi u s-Sinjura Xaldemose u s-Sinjura Korazza Bild. Ma fadlinna 10 minuti għal dan il-punt u nitlobkom għalhekk iżommu fil-qosor fil-kummenti tagħkom u nibdow mill-Professur Korea de Campos. Ħanitkellem l ingliż darba nifhem so li f'suq mhux saturat il-distak fil-prezzijiet jista' jkun għodda importanti biex nilqaw persuni ġodda fis-suq għaliex hemm ħafna vantaġġi u jmorru mill-ewwel livell għoli ta' l-offerti u dan ifisser li jkun hemm traffiku kbir f'dan il-qasam tad-data. Din hija sitwazzjoni kompletament inġusta li jekk tifmu waħda mill-iktar affarijiet popolari kienet id-deċiżjoni ta' roaming tal-2004 u kien hemm roaming bejn l-Ewropej u l-votanti tagħna qed jistennew għal aktar informazzjoni fuq din il-kwistjoni. Issa, fir rigward is-soluzzjoni strutturali tekniċi nafu li dawn huma diffiċli li jittieħdu iżda jekk is-suq diġà għandu l-odot disponibli diġa qegħdin hemm l-istenniji ta' min jidħol ġdid fis-suq huma baxxi u ilhom hekk bosta snin u għalhekk għandux għala ma jkunx għandux ikun hemm distakki għatta tapposta għal kuntratti fissi pereżempju. Dan ifisser li jekk ikun hemm diffikultajiet tekniċi xorta waħda nżommu distakki tal-prezzijiet, differenzi tal-prezzijiet, iżda fuq xejra aktar baxxa minħabba din marġin eżistenti li hemm. U nagħmlu għal dawk li għandhom kuntratt fiss. Għalhekk kull konsumatur ikun jaf mill-bidu net li jista' jibdel il-kuntratt malajr malajr u l-kumpanija tkun taf li l-kuntratt ħa jinbidel b'mod obbligatorju. Jiena nifhem li dan jista' joħloq ħafna burokrazija iżda tkun benefiċċju kbir konsumatur Forsi mhux qed nifhem sow minix konxju ta' diffikultajiet tekniċi ta' dan iżda nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek fuq dan. Grazzi. Um, I think Mrs. Shaldemose was next. Naħseb missa Signora Shaldemose. Shaldemose, Karazza Bilt, Schwab, Rula f'dik l-ordni. Grazzi, President, nistanżon fil-qosor. Naħseb li huwa importanti ħafna li meta naħdmu fuq din il-proposta tal-Kommissjoni irridu nifokaw u nisħu ċaru tont li lantana huwa li m'għandux ikun hemm differenzi fil-prezzijiet fih dan is-suq intern. Qed nitkellmu dwar suq wieħed, suq waħdini u dan għandu jiġi rifless fil-prezzijiet ta' roaming. U naħseb li għanna nisħu dan il-punt sabiex bekk konna aktar eh, focus fuq il-rapport tagħna nkun nafu eżattament il-flejes fejn sejrin, iżda fil-fatt dak li qed jiġri huwa l-oppost qed nippermettu l dawn id-differenzi kbar fil-prezzijiet u naħseb li rridu nisħu dwar il-fatt li dan m'għandux ikun il-każ, m'għandux ikun hemm dawn id-differenzi fil-prezzijiet. Abbażi ta' fejn wieħed ikun qed jagħmel it-telefonata jew le. Għadna qed naraw eżempji ta' nies li jgħixu pereżempju f'reġuni ta' frontiera, pereżempju fil-frontiera Ġermaniża u Daniża, fejn hemm nies li jirċievu eh, kontijiet olin ħafna ta' telefonija tagħhom għal-mobile tagħhom għaliex ma jkunux konxi li qed jużaw ir-roaming meta jkun qed jużaw il-mobile tagħhom. U għalhekk irridu niżguraw li dawn in-nies ma jerċevux aktar kontijiet mola smawiet għal raġunijiet inġusti u għandna soluzzjonijiet tekniċi għal dan. U nixtieq inkun naf jekk hemm soluzzjonijiet potenzjali għal din is-sitwazzjoni. Grazzi. Uh, thank you very much. Uh, thank you, Mr. Font. Grazie ħafna. Grazie l-Sur Fontana għal-prezentazzjoni tiegħu Irridu jekk xi ħaġa hija ċara bejn fuq il-suq ta roaming kemm bejn kumpaniji kif ukoll konsumaturi huma l-miżati, il-ħlasijiet li jkun hemm. Bħala direttivi qed nħarsu lejn il-limitu għal prezzijiet u jiena naħseb li fil-qasam tal- l-imnut jam ħarsin għal-konsumatur, iżda aħna qed naraw l-għażla ħilsa, l-libertà l-għażla u hija l-aqwa mod biex nasbu l-konsumaturi u x'nistgħu nagħmlu huwa li niftħu s-suq għall-kompetizzjoni u nagħtu soluzzjonijiet alternattivi. Naħseb li rridu nkunu inqas preskrittivi u fl-2014 nibdew introduċu miżuri strutturali iżda dan għadu l-bot wisq. Iċ-ċittadini jridu għażla għal libertà tal-għażla u issa mhux fi żmien ħames snin oħra. U naħseb li dak li rridu nagħmlu huwa niksbu bilanċ bejn li neħu l-differenzi, l-distakki li fil-prezzijiet, iżda nżidu l-fiduċa f'dan il-qasam u dan wassal l-kompetizzjoni u ħaj produċu aktar eh, profitti, għax inkjek nkomplu sejri f'din il-direzzjoni qed noħonqu il-suq u qed nxeklu wkoll il-libertà tal-għażla li aħna xtaqna. Għalhekk nixtieq nisma' aktar fuq dan minn għandek. Grazzi. President, naħseb li issa sur ġvab missu. Grazzi, President. Grazzi ħafna l sur Fonten għal prezentazzjoni tiegħu. Mhux qed impoġġi biss bejn il-Korazza Biltu sur Kompax, iżda l-pożizzjoni politika hija bejnietom ukoll. U l-kwistjoni tal-limitu tal-ingrossa għaliex qiegħed li lin mill-prezz li huwa fil-fatt imħallas mill-fornitur, dan xi fisser? Ifisser li hemm iktar lokal kompetizzjoni f'dan il-qasam? Äh, ich möchte es auch sehr kurz machen. Ich möchte auch. Signora Rula, jien ukoll ħanżaw fil-qosor, President. Ħan nitkellem dwar il reġuni fil-frontiera. Dak li rajna fil reġun tal-frontiera Svizzera, per eżempju, huwa li l-operaturi tal-mobile għandhom l-ikbar servizz u dan ifisser li Nis l-oħrajn sfortunati li jiexu fin-naħa l-oħra tal-frontiera jridu ħalsu ares b'miżati għolin għal roaming u din hija approċċ inġust fin-negozju iżda dak li jiġri fl-aħħar mill-aħħar bażi ta' kuljum u hija problema. Nixtieq insemmi xaġa li għalli kollega dwar il-volum ta' traffiku ta' data jew ta' telefonati. Hemm operatur ta' telefonija li għalli staqsini u għalli li dak li ser jiġri jekk ikun hemm konnessjoni bejn il-volum u l-miżati ta' kuljum, ifisser li ser ikonna limitu ta' 50 megabajt u dan huwa biżejjed biex tkun tista' tiddownloadja l-emails biss, partikolarment il-lum il-ġurnata meta l-emails tant għandhom eh, data fihom u l-memorja hija baxxa. ja għolja għal dawn l-emails. U għalhekk tagħmel sens u hija ta' interess tal-kumpaniji Naħseb li dan imur li lin minn dil proposta jgħid il-President iżda il sinjura Karazza Bill tmexxi eh, rapport fuq dan l-suġġett li semmiet u għalhekk forsi japplika. Grazzi lil kulħadd tal-kontributi tagħkom u sa ser nistieden lil Chris Fontain biex jikkommenta fuq uħud mill-mistoqsijiet li tqajmu fil-ħin li fadlinna, jekk jogħġbok. Xi wħud jew kollha. Ħaniprova nmiġa il kulħadd Kulħadd għandu kopju minn rapport tiegħek jgħid il-President iżda jekk ma jkunx ħadal ħin tista' twieġeb bil-miktub jekk hemm bżonn. Grazzi President, ħan nipprova nwieġeb il-domandi kollha u jekk tkun diffiċli ngħid il-kollega s-sur niblet biex jassistini biex jgħin. Fuq il-prezzijiet iva aħna nħossu dan huwa rwol tagħna f'perek fil-Bord ta' Regolaturi Ewropej għall Komunikazzjoni Elettroniċi. Naħseb li il-rapport jimmira f'din id-direzzjoni u huwa suġġerit li il-marġni domestikament ma jistawx jiġu trasposti internazzjonalment ta' roaming. Aħna nħossu li l-ewwel net hemm xi differenzi fl-ispejjeż iżda t-tieni net nittamaw li nkun nistgħu nkunu attrajenti għal kompetizzjoni kemm jista' jkun. U għalhekk naħseb li jkun ikun hemm aktar livell bilanċat bejn ispejjeż fis-suq domestiku. Aħna nħossu li il-mira naqsuha kemm jista' jkun biex il-prezzijiet jinżlu kemm jista' jkun. Fuq il-kritika dwar soluzzjoni strutturali naħseb li naqblu fuq dan, aħna kemm xejn xettiċi, xorta waħda naħseb li naqblu fuq ħafna affarijiet. Waħda minnhom hija u dan torbot ma' ħafna mistoqsijiet ma' mhux suppost regolamentazzjoni ta' prezzijiet għal dejjem, mhix ħaġa li nixtiequ ma nistawx najdu li għall-10 snin 20 sena li ġejjin ħanibqa' jkun hemm protezzjoni ta' prezzijiet. Aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex imorru lil lin minn din is-sitwazzjoni biex ikollna suq normali, iżda dan mhux il-każ għalissa. U naħseb l-unika ħaġa li nistgħu niddiskutu hija kemm nistgħu naġixxu malajr u liema mod tista' tieħu biex nimirħu lejn direzzjoni ta' suq normali għax hekk għandu jkun suppost. Iżda ma nistax naqbel ma' suġġeriment li għall prezzijiet iridu jkunu kullimkien l-istess. Din timxi id fit ma' regolamentazzjoni ta' prezzijiet li ser tibqajem pallek ikwal dejjem u ma naqbilx ma' din il-vizjoni, ma naħsibx li din hija xi ħaġa utli u tejn. Is-Sinjura Engstrom hija dubjuża fuq is-soluzzjonijiet, nisma' ħafna affarijiet li jappoġġaw is-suġġerimenti li aħna għamilna. Staqsejtu xi ħaġa dwar dwar il-livelli, Sinjura Engstrom, dwar il-prezzijiet tal-ingrossa u dawk tal-imnut u dik hija xi ħaġa li se ngħaddi lil Sur Niblit il-kollega tiegħi biex wieġbek. Jim, jekk jogħġbok. In general, um... Mod ġenerali naħseb li jkun ġust li ngħidu li proposti tal-Kummissjoni kienu għal limiti ta' prezzijiet marbuta ma' xogħol analitiku ta' Berek u bħala proposta ġenerali Mis-suppost hemm kwistjonijiet kbar fuq dan, iżda fuq livell tal ingross hemm żewġ punti li xtaqt insemmi. Aħna bħala NRAs, l-Awtoritajiet ta' Regolaturi Nazzjonali, għadna kemm xejn attenti għax mhux dejjem ikun hemm regolamentazzjoni fis-swieq nazzjonali ta' dan l-affarijiet u bażikament ma kienx hemm ħtieġa li noqogħdu nidħlu fil-kwistjonijiet tal-ispejjeż. Dan ix-xogħol qed nagħmlu issa, madanakollu l-istimi li aħna ħriġna bihom sissa kif nista' ngħid kienu preliminari sissa. U l-istennija tagħna hija li meta jkollna modelli ta' spejjeż aħjar disponibbli għal l-Ewropa kollha, l-istimi tagħna tal-ispejjeż ikunu rip iktar minn dak li kienet tipproponi signora Armstrong. Naħseb li din hija fattur ta' fejn ninsabu bħalissa fir rigward il-modellar tal-spejjeż li huwa kemm xejn diffiċli bħalissa. Kwistjoni oħra fuq il-limitu tal-prezzijiet huwa il-rabta bejn l immut u l-ingrossa. U hawnhekk qed ngħidu li l-marġni tal-proposta tal-Kummissjoni hija ġeneruża biżejjed sabiex tippermetti eh, oħrajn biex ġodda biex jitlu fuq is-suq u aħna trattajna dan il-punt u bħalma suġġerixxu membri ikun fattibli li noperaw limiti aktar baxxi għall-imnut u ikollok lok fejn oħrajn jistgħu jidħlu jkunu ġodda fuq is-suq. Imbagħad hemm lok biżejjed għal limiti kemm fuq livell tal-minut kif ukoll l-ingrossa, hemm lok biżejjed biex l-operaturi jħallsu eh, eh, ġallu l-klijenti tagħhom ħalsu spejjeż iktar baxxi iżda ħafna minnhom il-maġġor parti fil-fatt jiddeċidu li dan ma jagħmlux. U allura nistaqsu jekk jitru oħrajn ġodda, operaturi ġodda fuq is-suq, dawn se jagħmlu pressjoni fuqhom Il-President permetti li ħames minuti u niskuża ruħi għalhekk jekk ma nistax nweġibkom personalment tistgħu tindirizzawni jew tajtuli iktar il qudiem u kun nistgħu nweġibkom personalment. Il-President stess qal xi ħaġa dwar iż-żvilupp tal-servizzi pan-Ewropej dawn ġejjin u dawn huma utli u naħseb li u nemmen li fl-aħħar mill-aħħar se naħdmu għal xi ħaġa fid-direzzjoni lejn tariffa waħdanija Ewropea. Iżda għadu mhux il-ħin propizju għal dan. Issa, fir-rigward l-istrutturi virtuali li għajjem kollega, mis soluzzjoni virtuali fl-opinjoni tiegħi iżda hija soluzzjoni teknika bil-fatti biex naqsu l-użu ta' servizzi ta' data domestiċi kif ukoll barra mill-pajjiż. U għalhekk mhux qed ngħidu prezz fiss għall-użu ta' servizz, Ma nasibx li hija soluzzjoni virtwali iżda waħda bil-fatti, waħda teknika u ma naħsbux li għandha tkun teknika iżejjed jew diffiċli iżejjed li nimplementawha. Kien hemm mistoqsija oħra filosofika li tajt dan huwa suq reali u l-kompetizzjoni hija possibbli jew le. Jiena nemmen bisħiħ li din hija possibbli ħaddieħu eh, żmien tagħha iżda lan taħna għandu jkun li jkollna su kompetittiv normali u naħseb li kompetizjoni se tkun aktar possibbli meta qabbel missa. Is-Sur Korea de Campos semma xaħġa dwar dan naħseb li hemm operaturi ġodda fis-suq li lesti biex jitlu fuq is-suq. Ma naħsibx li għanna noħon u din il-possibilta hemm lok għal operaturi ġodda u għalhekk dan ipoġġu pressjoni akbar fuq il-kompetizzjoni president tani 5 minuti u għalek rrit nżom fil-qosor. Niskuza ruħi li kolli niqaf, iżda ħassukom liberi li tkun tagħtijaw l uffiċu tagħna li jgħat friga li ħajinfetaħ nhar l-erba fil-fatt. nil u nagħtukom merħba biex tattendu. Jekk għadkom għamiltuħx nitlobkom tagħmluh. Grazzi tal-istadina, jgħid il-President, Grazzi tal dinni biex nġarftu, iżda sfortunatament ma stess nagħmel dan għax għandi xogħol namel hawnhekk. Naqbel mal tweġibit skużani li ma nistax intik iktar ħin iżda zbajda u d-dimna u t tfallilna ħafna xogħol. Kummissjoni eh, smajna minn għanda qabel u għalek tajna aktar priorita l nisimgħu mand berek f'dal-ħin. Is-Sinjura ħa tarrafna iktar il-qoddim u ma naħsibx li s-sinjura tun għandal fejt titkellem bħala diskors ta' luq. Koprejna dan suġġet bizzejiet, mbagħad is-sinjura korħala tina skeda. Jiddependi mill-Kumitat tal-Industrija. Issa jaħtru rapporter fil-fatt Kumitat tal-Industrija u għalhekk nistennew minn għandhom. Tajab wisq. Nistedinkom it-tina datu ċabċipa l-Sur Fontaine u sur Niblet tal-diskors eh, dettaljat li tawna. Grazie. Federica will look after you. I'm sorry, I can't.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 fuq il ftemi ta' kreditu marbuta mal-proprjetà residenzjali. <coughs> Nfakkarkom li dan qed nagħmluh kooperazzjoni msaħħa mal-Kumitat Ekon li binna magħhom mod sodisfaċenti foqsma li huma responsabilità tagħna waħedna u l-vot il-punti li ħajġu votati f'dan il-kumitat ħajadru fil-proposta ħarija u dik hija wara kollox dak li tfisser kooperazzjoni msaħħa. Nilqaw l-rapporter espert tagħna sur Kurt Lehner li kien il rapporter tagħna fuq il kredit tal-konsumatur u għalhekk għandu sfond mar u marraf ħafna fuq dan il-punt. Batem il shadow rapporter sur Buzoj, is-Sinjura Ruler edaw, l-Onorevoli Fox jatawn, u mhux ċert jekk is-Sur Deong Jong talaqx diġà u batem is-Sur Salvino wkoll. il sur Pele għadu għawnek, għet meċi dan id-dossier ukoll, tkellimna miegħu iktar kmini, u ma nafx kandix rappreżentanti fisem il-Kunsill għalissa. Issa ngħaddi l-kelma l-Sur Lehner u nistidnek tintroduċi l-abbozz ta' rapport tiegħek. Fadlinna ftit minuti nistieden ix-shadow rapporters mbagħad biex jitkellmu u naraw kif nimxu minn hemm. Grazzi President ħaniprofa nippreżenta l-punti ewlenin fuq il-kummenti ġenerali diġà ttieħdu nipprova nisħaq fuq il-punti ewlenin. L-approċċ tal-Kummissjoni fl-opinjoni tiegħi huwa essenzjalment dik li miexi fid-direzzjoni tajba, għandna nilqawh, qed nippruvaw nresqu proposta moderata b'kuntrast mal-proposti aktar bikrin nismajna. smajna. li bażikament kienu tippruvaw iwittu triq f'dan il-qasam. Jiena ippruvajt nifoka fuq punti li ħsibt li huma importanti u staqs il-kollegi, staqsejt il-kollegi biex jikkontribwixxu ħajdu li jekk jaqblux miegħi fuq pereżempju fil-differenzi u l-għanin li għanna ma' rapporta Sur Prezejdo. Sensiela ta' oqsma diffiċli ħafna li qajmu b'dan ir-rapport u f'ċertu każijiet kien hemm simpatija emozjonali f'ċertu diffikultajiet u ħassejna li kieku tqajmet fil-lok aħjar kien ikun aħjar. Iżda dan fisser li kien hemm bżonn ta' tejjija u ma ħsibx li jkun hemm diffikultajiet fil-ġejjieni. Aħna ddeċidejna mal-kumitat ikon li fadal ħin biex naħdmu u issa ngħaddu għal kontenut huwa titlu diffiċli, il-Green Paper u l-White Paper nkidbu bħalli kieku konna nitkellmu dwar kreditu tal-ipotekar. U dan jirrifletti l-kontenut aħjar minn dan it-titlu għalhekk il-proposta tiegħi hija li fl-artiklu wieħed aħna għandna nippruvaw insibu l-lingwaġġ li huwa kemm xejn ċajpar u nippruvaw inaħħuh nibdluh. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-kontenut u l-mira tar-rapport u naqraw ma dawk l-kwistjonijiet l-aktar importanti, taraw li mhux qed nitkellmu biss dwar il-proprjetà residenzjali iżda dak kollu li jista' jiġi kopert mill-kreditu, mill-ipoteka u dak kollu li huwa marbut miegħu u jista' jiġi konsidrat bħala kreditu tal-konsumatur u hemm ħafna punti li jitrattaw b'dan dwar dan mod speċifiku. Nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni li hemm differenza importanti bejn il-liġijiet bażiċi u drittijiet bażiċi li għandhom il-konsumaturi fl-istati membri differenti. ċertu pajjiżi bħal Italja u Franza il-sistemi ta' kreditu ta' ipoteka huma marbuta ħafna marbutin mal-kollateral li jkun hemm. U dan huwa differenti meta mqabbel ma' pajjiżi oħra pereżempju. 99% ta' dak li aħna nqisu bħala ipoteka huwa id-dejn bażiku li inti taf lil bank meta tkun qed tixtri proprjetà għalhekk hemm differenza fit-termini bejn stat membru għal ieħor. M'għandniex ninsow dan il-punt. Jekk trid self għal isma partikolari, din teknikament hija ipoteka jew self li qed tieħu għall-banek, jekk trid self pereżempju għall-karozza, dan huwa kollu kopert minn din it-terminu. U għalhekk il-mistoqsija hija jekk hux verament qed nitrattaw dan l-affarijiet hawnhekk. Xa soħra nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni dwarha hija fir-rigward il-kreditu ta' livell għoli. Dawk li għalaw l-aktar fl-industrija bankarja jrid ikollhom self ta' 10 eh, miljun euro per eżempju biex jipruvaw waqfu stabiliment ekonomiku u jkomplu jakkumulaw u jmexxu l-qoddim iktar l-industrija tagħhom u dan forsi rridu naraw jekk għandu x'jaqsam ma' termini ta' eh, kreditu jew ta' ipoteka iktar. Rridu naraw jekk dan huwa mhux l-approċċ tajjeb Fir rigward il-linji ta' kreditu tal konsumaturi dawn qed jiġu esklużi minn dan kollu. Iżda f'dan ir-rapport speċifiku qed nittrattaw dan l-affarijiet ukoll. U din hija diffiċli wkoll. Jekk ikollok titlu per eżempju propju fuq il-self din imbagħad ma titqis bħala ipoteka mekk qed toqgħod attent li t-terminu japplika kif suppost. Ma nafx jekk taqblux ma nistqarrijiet tiegħi fuq dan lest niddiskuti dawn l-affarijiet mal-membri iżda hekk kif qed nara l-affarijiet jien fl-opinjoni tiegħi jekk ikollok bank ta' investiment li qed jieħu self m'għandhom bżonn l-istess protezzjoni tal-konsumatur. L-istabilità hija importanti, din għandha rwol x'taqdi, iżda għandu ikun hemm ukoll il-direttiva tal-kapital propju taħt Basel tlieta li għandha tapplika fil ġejjeni Iżda aħsbu daqsxejn fuq dan. Meta nitkellmu dwar kreditu ta' 2 miljuni euro din għandha titħalla barra minn din it-tip ta' direttiva għaliex dawn huma eċċezzjonijiet għal liġi bażika tal-konsumatur u naħseb li rridu qogħdu attenti għal dan. F'dawn il-punti kollha fejn aħna tkellimna dwar il-linji ta' kreditu għal konsumaturi jiena ħadd nota apposta għaliex ma nħossli li aċċettabbli il-leġislatur nazzjonali jkun imġiel biex prattikament daħħal żewġ livelli differenti ta' protezzjoni tal-konsumatur daw l-oqsma kollha ma naħsibx li hija aċċettabbli. Jekk nagħtu ħarsa lejn it-testijiet fuq l-eligibilità għal kreditu, per eżempju, u l-mod kif il-konsumatur irrid jiġi marraf dwar kwistjonijiet li qed isibu diffiċli li jifmu, dawn huma kwistjonijiet li l-leġislatur ikollu bil-fors idaħħal it-tieni round ta' leġiżlazzjoni apposta għalihom. Sa ċertu punt anke l-banek ma jridux jaġixxu għall-aqwa interess tal-konsumatur din ukoll tista' tkun kwistjoni ta' traduzzjoni kif ġiet tradotta iżda tifsira propria hija li għandha tkun fl-interess tal-konsumatur ukoll meta dawn il-prodotti jitresqu fl-interess tal-konsumatur din hija prinċipalment mhux eżattament it-tifsira li rridna x'qed tirresqu eh, żewġ binari, l-interess tal-bank u l-interess tal-konsumaturi u naħseb li rridu innaħħu din ir-referenza. Jiena provajt nqassar dispożizzjonijiet differenti li qegħdin imsemmin hawnhekk mod partikolari hemm xi punti li ma nistax naqbel magħhom fir rigward ta' reklamar per eżempju, jekk ikun hemm reklamar fuq televiżjoni li tajt li x'tib ta' self rrid nieħu u li ma' tip ta' ipoteka rrid nieħu, jekk tajjeb iżda kollox imur ħażin, ma naħsibx li nistgħu nippuntaw subajna fuq min ikun qed jagħmel reklami. U għalhekk dawk li jkunu qegħdin jieħdu self irridu jifmu li qed jissugraw li jitilfu l-proprjetà tagħhom taħt ċertu ċirkostanzi. Iżda ċertu eh, xkil fuq ir-reklamar mhux tajjeb. Hemm il-kwistjoni ta' tarif lil konsumatur u hemmhekk ukoll tajt ħarsa lejn it-termini li qegħdin semmin hemmhekk u naħseb li l-istituzzjonijiet tal-kreditu qed jippruvaw laħqu mal-lom għax li dan ifisser li kollom ikunu konformi ma' suq waħdini. Ma nafx kif operatur tal-Bank Portugiż jista' pereżempju jiżgura li qed jagħti tarif xira lil pereżempju ehm, sellif Ġermaniż pereżempju jew viċeversa, ma nafx kif din jista' fil-fatt jaħdem u jista' japplika l-konsumaturi, sta l-konsumatur li jikseb din informazzjoni għalija, jew għaliha. Hemm dispożizzjonijiet simili għal protezzjoni tal-konsumatur u direttiva tagħha fi rigward l-informazzjoni li tkun hemm fil-kuntratti ta' kreditu kif ukoll fid-dettalji tal-assikurazzjoni. Hemm miktub pereżempju li r-rati tal-imax ma jistawx jaslu sa' punt fejn il kontrat ma jaqax fattibli u l-artiklu 9 paragrafu 2 jistabilixxi skadenzi speċifiċi jiena biddilt dan il-punt biex niprova insegwi il-linji tal-direttiva tal protezzjoni tal-konsumatur, naħseb li kienu bizzejiet. Xtaqt nġdudukom l-attenzjoni madana kollu għal fatt li jekk najdu li hemm periodu ta' 14 jum li warajh tista' tkanċella kontrat, naħseb li dan huwa periodu qasir wisq u naħseb li dan imur fl-interess tal-konsumatur. Mux dejjem huwa l-każ li jena nitkellem kontra l-konsumaturi u għalhekk huwa importanti għal-konsumaturi li jeħtieġu flejjes medda qasira ta' żmien li kollhom din it-tip ta' flessibilità jekk tassew trid pagamenti fissi li jitwaqfu. Livell minimu ta' armonizzazzjoni dan huwa punt ieħor naħseb li rridu niċċaraw dan il-punt fuq l-artiklu 9 skont il-Kummissjoni għandu jkun hemm armonizzazzjoni xirqa ta' din il-kwistjoni. Jiena ftaħt dan il-punt ta' diskussjoni u naħsibx li dan kien laqwa approċ. L-istati membri għandhom ikollhom id-dritt biex ifornu addizzjoni jiformu eh, tarif addizzjonali fejn applikabli. Dan għaliex is-sitwazzjoni sogri li huma involuti jiddependu fuq l-istati membri u jistgħu jkunu differenti minn pajjiż għal ieħor. U għalhekk naħseb li hawnhekk għandna bżonn livell minimu ta' armonizzazzjoni dejjem jekk il-riski jkunu protetti. Jekk ikollok stat membru li jrid jipprovdi tarif addizzjonali sabiex ikun trasparenti, jew pereżempju bank jagħti tarif addizzjonali lin minn dak li diġà ġi mandat, dan jista' jkun provdut b'xi eh, fuljet jew karta ta' informazzjoni. Hemm punt ieħor taħt l-artiklu 11 fejn ċifri edin miktubin iswed fuq abjad u jekk ikollok sitwazzjoni fejn għandek rata ta' max baxxa, imbagħad titqisu wkoll li r-rati tal-imax jistgħu jiżdiedu. U jekk ikollok ipoteka ta' rata fissa fuq 10 snin tista' tkun aktar fattibli jew aħjar għal konsumatur fl-aħħar mill-aħħar. U għalhekk id-dispożizzjonijiet tal-kuntratt ta' kreditu jridu jagħtu lok għal stima xirqa tar-rati tal-imax li xi kultant jista' jkunu inqas mir-rata varjabbli. Għalhekk jekk ikollok ipoteka ta' xar snin fuq rata fissa tista' tħallas aktar jew inqas mir-rata ta' imax varjabbli. Jekk tieħu rata ta' imax varjabbli fil-bidu, tista' tispiċċa min-naħa l-oħra li tħallas inqas saħan sitra u l-eks dawn id-dispożizzjoni ġodda jista' jkollok jista' jkun il-każ li tħallas addizzjonalment jekk tieħu dan it-tip ta' kontratt u dan mhux xira, mhux ġust. U aħna lekk għadna li minn tal-inqas il-rati ta' maġ bażiċi għandhom ikunu stabiliti fil-kuntratt oriġinali. Dan ifisser li bi-struttura li tinbidel il-rati ta' imax variabli jistgħu jkunu iktar olin mill-rata fissa fuq perjodu ta' 10 snin. Fl-artiklu 14 naraw li li imax jista' jiġi rifjutat taħt ċertu jiena daħħalt formulazzjoni ġdida hemmhekk fejn hemm meħtieġa li jrid ikun hemm dokumentazzjoni xirqa għal dan biex bekk ma tinsab sitwazzjoni fejn kreditu jiġi rifjuttat fejn mhux xira. Biex nagħlaq fuq il-punti importanti l-artiklu 18 li huwa il pagamenti bikrin u kumpens għaddastant fejn taf li din hija l-iktar kwistjoni kontroversjali politikament tista' tara minn qabel l-affarijiet fejn ħajmorru fejn ħajmirħu li moderazzjoni se jieħdu għax li tkun qiegħed fil fial biċċa fix-xogħol li jkun għaddej. U għalhekk meta nitkellmu dwar kumpens jew ar-rata ta' imaxxa għall pagamenti bikrin irrid qogħdu attenti u l-punt kollu naħseb li jrid jitneħħa sabiex nevitaw li jkun hemm nuqqas ta' fema tajba mal-leġislaturi nazzjonali għalhekk trid tiġi formulata bir-reqqa fl-artiklu 18. Nixtieq insemmi wkoll l-atti delegati fejn donna l-impressjoni li l-Kummissjoni toħroġ ħesrem proposta leġislattiva u mbagħad tuża l-latti delegati iktar tard. Naħseb li dan mhux l-approċċ l-aktar xiera. L-atti delegati qegħdin hemm biex jintużaw taħt ċertu ċirkostanzi meta l-affarijiet jiżgarraw. Meta jmorru ħażin ħafna ma tistax tajt li din hija soluzzjoni li sabu l-burokratiċi fi Brussell. Naħseb li din hija soluzzjoni li l-Parlament jista' jappoġġa u jkun involut fiha mill-bidunet biex bekk nappoġġaw ir-riżoluzzjoni, is soluzzjoni kollha kemm Anke fir rigward iskadenza ta' xarejn, naħseb li din hija qasira wis u nistgħu niksbu tarif biżejjed fost il-kollegi, speċjalment jekk inqisu il-mijiet ta' atti delegati kull sena u għalhekk il-Parlament Ewropew irrid jieħu l-ħin meħtieġ biex jiverifika l-affarijiet u jkollu tarif biżejjed. U naħseb li xarejn hawnhekk mhux xira. Konna qed minn tal-inqas tliet xhur. Iżda nistgħu niksbu aktar minn hekk. U naħseb li t-test fil-fatt rrit jimbidel mod importanti fil-korp kollu tat-test. Naħseb l-iskadenza hija 26 ta' Ottubru, forsi s-segretarjat tista' tkoraġini jekk żbaljat 26 ta' Ottubru hija l-iskadenza l-emendi, imbagħad tkun madwar 8 ta' Novembru li nivvutaw fih dan il-Kumitat. Personalment, ma tagħmilx differenza għalija iżda b'suġġett tant importanti ma nafx għala l-affarijiet qed nagħmluhom tant pressjoni ta' ħin mhix xi ħaġa li jiena nista' nifhem faċilment. Forsi xi ħaġa li ġejja minn x'imkien ieħor iżda jien ma nistax nifhimha. Grazzi ħafna. Good, well thank you very much for that. Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti fuq l-iskadenza. Jiena nħallikom tinnegozjaw mal-Kumitat ta' Frejt Monetarju Ekonomiċi. Imma ntom tafu li dan huwa suġġett tal-studju eh, tal-impatt ta' xogħol radikali ħafna allura dan għandek tmexxi dan f'isimna. Issa naddu għax-shadows. Grazzi sur President, eżis kollegi, Isur Hang, grazzi li rapporter ta' xogħol u tiegħu u d-differenzi bejnietna u bejn il-Kumitat ikon. Napprezza l-mod kif ir-rapporter mexa fuq għadin anka il-mod il prattiku tiegħu, speċjalment dwar il-qafas f'dak li għandu xaqsam ma' su illi mhux miftuħ ħafna fuq livell transkonfinali jien ma naqbilx miraw fuq xi tnej jew tliet punti. U din opportunità biex nitkellmu fuqhom u nikkommentaw fuq xi affarijiet li sema fl-introduzzjoni tiegħu l-ewwel. Għandha x'taqsam ma eh, ir-riskju sistematiku bħala membru tal-ikon ma naħsibx li inti tista' żżomm li nifsek limitat għall-istrutturi -tal ta' dawn ta' riskju kim riskju sistematiku miex dik li għandek ta' miex ħaġa li għandek tuża li għandek taħdem fuqha. Naħseb irridu nkunu ambizjużi hawnhekk għax hawnhekk qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, apparti kwistjonijiet ta' attività ekonomika għandi mistoqsijiet fuq l-istituzzjoni mill-ambitu u l-kreditu li jingħata l iżviluppaturi tal-proprjetà li huwa l-punt li inti qed kontet tinderezza iktar kmieni. Il-mira jekk lan ta' żewġ miljun <clears throat> euro bħala threshold di għandha titnaqqas għal realtajiet imma naħseb li neskluduhom ifisser li aħna se nitilfu wieħed mill ikt gbar għanijiet tal-direttiva nifisa jimnix nix se konvint minkejja transpozizjoni sissa il huwa pertinenti li din inqabluwa ma' direttiva tal ma' single directive. Għannek għandek erja ekonomika speċjali li għanda bżon approċ mamul għalija. U mux li kollok arranġamenti li jeżistu jiena għadni qed naħseb fuq il-ħtieġa għalina biex niffaċċjaw l ekkim sejħin prodotti awżiljarji dinja xi ħaġa illi misset imxet tingħata attenzjoni dettaljata u forsi għandu jkun hemm emenda jekk kon emenda li konna opportunità fuq dawn l ekkim sejħa auxiliary products imma bħala xedow aħna ħanqodu, jien ħanqodu kawti fuq il-linji differenti li qed nitkellmu fuq hawnhekk. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Buzoj sajmis, grazzi President, nixtieq nifraħ il-sur Lechner għall isforz li għamel biex ipoġġi dan l abbosta ta' opinjoni fuq kwistjoni ta' sepp komplessa dwar il-kreditu fuq proprjetà residenzjali jiena nappoġġja din dwar ispiża tal-kreditu, nixtieq nirrimarka fuq il-kol kalkolu ta' total eh, ta' dan fuq il-konsumatur jena naqbel ma' rapporter illi l-ispiża m'għandix tkun parti mit l mill-ispiża totali, ma rridu nkunu iktar preċiżi minn hekk hemm xi spejjeż illi forsi ma jkunux magħrufa mill-kreditur waqt li jkun qed jagħmel dan bħal pereżempju l-assigurazzjoni fuq il-proprjetà eh, u, u spejjeż notarili anka fil-kas ta' spejjeż notarili il konsumatur għandu jkun liberu illi juża li ma notar irid u anka meta jkun hemm l-offerta tal-kreditu jkun jaf x'inhu ma l-ispiża. Dan ma joħroġ daqshekk ċar fuq l-artiklu 12 meta jitkellem fuq ir-rata perċentwali tal-ispiża u t-total tal-ispiża. Ovvjament bħala kumpens il-kreditur għandu jiġi informat illi ju ħajkunu li sejħallas għal da servizzi dwar l-informazzjoni li għandha tidħol fil-riklamar inħoss li dawk fil-proposta tal-Komissjoni se jkunu huma wis hemm wis informazzjoni għandha tinklużi e, fi stadju wis bikri li jagħmel e, e, riklamar fuq ir-radju u televiżjoni impossibbli għaliex dak tip ta' riklamar qed huma riklami pjuttost osra ħafna minħabba spejjeż Allura f'dan l-istadju m'għandux ikun hemm dan it-tip ta' informazzjoni, għandhom l-eliminaw it-total li għandu jħallas il-konsumatur kif ukoll il-fatt li l-konsumatur jista' jitlef il-proprjetà jekk hu jonqos milli hu jilqa jekk hu jirrispetta il-ftejjimiet da, da, dan dak li jkun il-konsumatur ikun jaf dan l-affarijiet meta jmur biex jagħmel biex jieħu dan is-self. Allura iktar ikun relevanti il din informazzjoni tingħata fil-istadju prekontattwali ta' qabel kuntratt Issa, delegazzjoni ta' e, pote ta' settat l kommissjoni din għandha tkun studjata aktar u din għandha tiġi diskussa flimkien bej il-Kunsill u l-Parlament. Għalhekk jiena nappoġġja il-rapporter fuq dil-kwistjoni dwar informazzjoni kontrattwali naħseb li biex nassiguraw ruħna li kollox ikun ġust istituzzjonijiet ta' kreditu e, e, jagħtu bl-istess protezzjoni lill konsumatur aħjar ikun hemm armonizzazzjoni massima dwar l-atti delegati jiena nappoġġja l-approċċ ta' Sur Leħner billi nillimitaw il-kontenut u biex ikun hemm il-tnaqqis fuq il-ispiża tal-ISIS Fl-axħar jena naqbel mal-rapporter illi fil-kas ta' kreditu negattiv fil-studju tal-impatt imur kontra il-kontrat ridu nsibu tan-nofsu jena l-est diskuti fuq it-test li suġġerixxi is-sur Leħner. F'kull każ għandu wieħed irid jassigura ruħu li jkun sar studju tal-impatt dwar il-kreditu. Jekk il-kreditu jkun ġirrifus, ġirrifjutat b'mod awtomatiku, naħseb wieħed m'għandux wieħed m'għandux eh, Eh, jikxef ir-raġunijiet kollha li xikunu sar dan, illa li dan jista' jikonvinċi l konsumatur biex fl-aħħar tal-ġurnata imur kontra l-anijiet vera ta' din id-direttiva qed nitkellmu hawnhekk fuq il-konsultazzjoni ta' database għandhom jiġu informati fuq id-dritt li jkollhom deċiżjoni li tiġi eh, riveduta fuq b'mod manwali, ma m'għandux ikun il-kreditur li jitkellem fuq is-sistema eh, li jikxef affarijiet fuq is-sistema awtomatika. Fl-opinjoni tiegħi bizzejiet li jatieħ il-rizultat dan huma xi eh, punti li xtaqt insemmi hemm punti oħra li jiena les li nitkellem fuqhom bħala emendi u nixtieq naqsam fir-riżultat futur tar-rapporter u dwar diskussjoni dwar dawn kwistjonijiet. Grazzi. Thank you, Mr. Brazoy. Uh, Mr. Mrs. Ruler, isn't it? Grazzi u Signora Ruler, unbat il-kelim ta' wara. Grazzi, President, nix ringrazzja li rapporter fuq il-xogħol li jagħmel qabel dwar il-kreditu tal-konsumatur, id-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Tiftakar li dak iż-żmien aħna konna antiċipajna din il-kwistjoni ta' dan il-kreditu fuq proprjetà residenzjali u aħna b'mod indirett ma ridniex illi jinfetaħ is-suq. U s-leħner u koll eh, aġixxa fuq dik il-bazi. U naħseb bażikament il-kreditu tal-konsumatur għal-bazi il għaliex di għanda din id-direttiva e, e, e, għanda ripetizzjoni fija f'dawn id-direttivi li għadin għanna u dimna issa. ħafna nies biex jikollom biex jieħdu self jibdew proċedura u jassiguraw ruħom illi ma jkunux jidru jisom li jafu kollox u allura rridu nsommu pressjoni fuq li kon biex kon iktar żmien fl-istess ħin jien qed nisma' ħafna nuqqas ta' sodisfazzjon fuq l-abbozz ta' rapport minnaħa tal U allura qed nirreferi għax jiena nisi ikellmuni dwar dan. Ovvjament, hemm meħtieġa għal iktar diskussjoni, ħafna iktar diskussjoni, u għandna nżommu l-pressjoni fuq il-Kumitat tal-Ikon biex konna diskussjoni fuq livell wiesa ma nafux għaliex għandhom eh, bżonn qed jitolbu daqshekk skadenza limitata. U aħna nafu il ħsar ekonomika li tista' tiġri jekk aħna din ma nagħmlux tajba men ma tantx hemm differenza fuq ix qed fejn tkun qed titkellem jekk hux fuq reglament ngħid li ta' jew erba'. Il-Kummissjoni qed tieħu fuq innifisa ħafna pis u għandna bżonn inqas għat delegati u mhux iżjed grazzi. Mr. Fox. Grazzi Sur Fox. li miss. Grazzi ċer. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter is-sur Lehner għal dan ix-xogħol fuq dil-opinjoni u l-approċċ prattiku li ħa kemm fuq dak li jsellef u dak li jsellef. Kif diġajet, jien għandi riservi għawin fuq il-proposta tal-Komissjoni dwar il-parir u għallura nappoġġja l-amenda 79 fejn il-konsumatur jirċivi informazzjoni bis fuq il-prodott ta' dak li jkun qed jagħtih l-informazzjoni U għawnek minnaħal oħra il-Komissjoni il tkun trid differenti. Jina mħasseb fuq il-mira ta' din id-direttiva. F'dak li għandu xieqsemma għanna prodotti li huma li għatu iktar eh, għazla e, l-konsumatur u li dawk li għatu is-self ma jkomplux b'dawk is-servizzi Allura naqbel mal massur leħnef dak għandu xaqsam per eżempju mal-aspet ta' self soċjali. Għanna per eżempju self fuq propieta bħala bħala investiment jiena naqbel ukoll fuq din il-biċċa fuq din il-punt minnaħa ta' Sur Lehner u jiena nappella l-Istati membri biex ma jappellawx dawn il-partijiet ta' din id-direttiva tal-Komissjoni jina naqbel it-ħassib tal-Lechner fuq il-numru ta' atti delegati li għandhom xaqsumma ma' miżuri essenzjali li tagħmel Komissjoni qiegħda tismana fuq dan, waqt li naqbel mal-prinċipju ta' information sheet ISIS Ewropea hemm diġà stati membri li għandhom miżura eh, bħal din bi spiża kbira fuqhom allura nixtieq nara ISIS jew dokument ekwivalenti jkun approvat mir-regolatur nazzjonali li jkun fih l-istess informazzjoni. Fej jkun hemm sistema li taħdem m'hemmx bżonn illi aħna nħassruha u nerġgħu nibnuha bi spiża kbira u din il-pożizzjoni hija appoġġjata minn ħafna gruppi ta' konsumaturi inklużi l-burik, il-bjurik għandi emendi biex inkun naraw għaliex hemm dan l-istudju hemm studji tal-impatt li m'hemmx bżonnhom naqbel mal-kummenti ta' surżoj. Anka dak il-kreditu fil-każ ta' studju tal-impatt li jipprovdi negattività għall-użu ta' għall-loti ta' kreditu. Dan ma jagħmilix possibbli li jagħti flessibilità lil dawk li li jagħtu s-self. Huma żewġ partijiet wara kollox biex iddeċiedu jekk ikomplu sejrin il-qudiem bis-self li nata, riċerka kemm il-Kummissjoni u l-Awtorità ta' Servizzi Finanzjari tal-Renju Unit u rew li żieda fil-informazzjoni tal-konsumatur mhux bil-fors issarraf titjib fl-ingaġġiment tal-konsumatur. Aħna ma nixtuqx nibbombardjawhom wis informazzjoni. Il-natura ta' tranzazzjonijiet ta' self mhumiex ġeneralment fuq self mhumiex ibbażati fuq eh, eh, riklami allura biżejjed illi aħna fid-direttiva jkollna ftit punti f'dak li għandu jisasamma riklami fl-axħar, issu leħna daħal miżura li tkun teħtieġ eh, spejjes meta jkun hemm eh, pagamenti bikrija biex minħabba l-interess li jkunu se jintilfu. Da m'għandux jissarraf fi spiża żejda għal konsumatur. B'mod ġenerali huwa imperattiv li aħna ma nagħmlu xejn biex aħna nillimitaw il- l-idejat li kunem self, għax li tmur kontra il-ħtiġiet tal-ekonomija. President, jina nirringrazzja l-Sul u x-Shadows l-oħra tal-kooperazzjoni f'dan il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna l rapperter u x-Shadows kollha naħseb kellna kellna kommenti esperti ħafna u żgur li ħanna ħorġu beżitu tajjeb. Issa, hemm xi membri oħra, naf li hemm membru waħda Onorevi Vajda, u mbagħad il-Kummissjoni tkun tista' intervjeni. Grazzi, President, għandi biss mistoqsija minix esperta f'dan il-kamp. Għandi xi problemi l argumentazzjoni li smajna per eżempju, reklami li mumiex l-istrument appropriat għall-informazzjoni il persuni interessati nemmina din, immem xi ħaġa li għandi bżon eh, niċċara forsi dik kienet xi ħaġa li id-daħlet f'direttivi ta' qabel dwar is-selfi. Irrid inkun skura li l-konsumatur jirċievi informazzjoni valida u serja b'xi mod. U tkun ċara di tista' u hawnhekk jiena rid nassigura ruħ li hemm b'xi post għal dan u di tista' tara fuq it-televiżjoni illi mhuwiex il-mezz il sura għal dan, pero l-konsumatur irrit ikun informat sew, kif suppost, allura t-tini mistoqsija. Esperienzi ħżiena li għamilna f'daw l-axar snin, Spanja. Daw l-esperienzi verament ġew analizzati u studjati ħriġna konklużjonijiet minnhom, daw il-konklużjonijiet ġew e, imdaħla ħafna nies spiċċaw bi kriżijiet dwar il-proprjetà li nistgħu nevitaw daw is-sitwazzjonijiet fil-futur, nistgħu nevitaw dan, ma nistgħux nevitaw dan kompletament għaliex in-nies għandhom id-dritt li jieħdu deċiżjonijiet tagħhom, ma verament iridu nassiguraw dan fil-leġiżlazzjoni ġdida il-protezzjoni tal-konsumatur, mbagħad punt l-aħħar punt nixtieq infaħrek Sur Lehner naħseb id-dritti tal-Parlament verament ġew enfasizzati f'dawn il-proposti. Verament ikolli ngħid li għandek l-appoġġ tagħna, grazzi. Grazzi, Sinjura. Mela, nistiednu il komissjoni forsi biex tikkommenta fil-qosor fuq xi wħud mill-affarijiet li smajna b'xi qatt ta' punti kif qalet is sinra fajja dwar eh, aħna preokkupati fuq lat ta' atti delegati li jem fuq ħafna propos li ħdimna fuqhom aħna ma konniex jom eh, dawn eh, l-atti delegati. Iġifiri jien kuntent li natik il-kelma. Jekk joġbok titkellem xi iktar minn ħames minuti illa għaliex nixtieq li nagħti iktar ħin is-sur leħner biex jikkonkludi. Il-Kummissjoni. Grazzi, President. Jek ti permetti nitkellem bil-Franċiż. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja r-rapporter u x-shadows tiegħu għall-informazzjoni u l-ispjegazzjoni li tawna kienet interessanti ħafna u anka l-Komissjoni ħatkompli tkun attenta għal kommenti li joħorġu mill-Parlament. L-ewwel punt li għandi huwa li l-Kummissjoni tieħu nota tal-fatt li hemm ħafna emendi fir-rapport tas-Sur Leħner jgħidu illi dispożizzjonijiet tagħna hemm bżonn jiġu skont id-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Ma nixtieq infakkarkom li dispożizzjonijiet tal-mortgage credit essenzjalment ġejjin mill mid-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur, speċjalment meta niġu għal riklamar il-lista ta' informazzjoni li għandha tingħata l-ISIS u e, livell aċċettabbli ta' informazzjoni biex il-konsumatur kun jaf x'inhu jiġri. Kif ukoll e, dak li jagħti s-self biex jagħti informazzjoni sura huwa veru li dan jidħol fiktar dettal qabel imma dat dover ta' informazzjoni u hija ukoll fid-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Umbat, id-definizzjoni l-iktar importanti f'din id-direttiva għal darboħra edin fil-proposti fil proposti fil tal komissjoni Fl-istess ħin imma naħseb li għanna bżon nenfasizzaw in-natura partikolari u l-fatturi partikolari ta' din ta' dawn il-ftejmiet ta' kreditu brabta ma' proprjetà residenzjali u differenzi minħabba kellna dil kriżi finanzjarja u l-ħtieġa ta' ħtieġa ta' kreditu li għandhom jingħataw b'mod san. Allura informazzjoni f'dak għandu jisamma solvency u kreditu għandhom bżonn ikunu jirrestrinġu iktar minn qatt qabel. U din hija dan huwa punt importanti għal attività responsabbli anke dwar il-punti li fihom l-ISIS għanda tinata dinja xi ħaġa illi tiġi iktar iċċarata u tkun limitata. Punt ieħor huwa dwar il-fatt li ħafna mill-emendi ġejjin minn bid-diffikultà eh, biex naqilbu it-test eh, bl-Ingliż u l-Ġermaniż, speċjalment id-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Din hija kwistjoni tal-avukati lingwisti. Punti ieħor huwa dwar il-fat li il-rapport, il-labbozz ta' rapport inizjali jitkellem, jinfasizza fuq qatt ta' areas li ħajġu esklużi. Allura, dawn il-areas li għandhom jiġu esklużi mhumiex sempliciment ġustifikati bejn l-artiklu 29 u 32, aħna għanna ċerti esklużjonijiet li ddaħlu u xi mozzjoni biex nibdlu daw t-emżon tkun ġustifikata. L-artiklu li jmiss jiġi fuq l-informazzjoni ta' qabel il kontrat fejn inti tiddikjara id-differenza bejn livell ġenerali ta' informazzjoni u mbagħad e, informazzjoni standardizzata kif suppot skont l-artiklu 9 wieħed tal-proposta jgħid li li għandu jkutinata informazzjoni ġenerali lil min ikun ħajissellef u dan joħroġ mill-kondotta li jkun assessjat mill-2001 mill-Kummissjoni. Bat għandek lista tal-informazzjoni ma' daħliċ hawnhekk skont il-lista ta' informazzjoni fuq standardized information, l-ISIS, għax di taqbel mad direttiva tal-kreditu tal-konsumatur. Għanna dispozizjoni għonek ukoll għal ħtieġa tal-ISIS u biex l-informazzjoni jkun fija fl-ISIS għanda tkun annessa. Allura di mhix informazzjoni biss fid-direttiva imma l-informazzjoni tiġi ddikjarata b'mod preċiż minħabba natura speċifika tal-prodott li qed nitkellmu fuqu. 9.4 dakin punt li tkellem is-sur Lehner, il-rapporter u shadow rapporter Zohra, f'dak li għandu xaqsam mal fuq il-livell ta' armonizzazzjoni tal direttiva u talba biex ikollna livell massimu ta' armonizzazzjoni. U għaminnu illi da se jkun diffiċli ħafna, imma ma naħsbux li mhux fwaqtu jew neċessarjament diffiċli, hemm differenzi bej l-approċċi bej l-istati membri, kif hemm differenzija, differenzi bej il-livelli ta' fondi li jkunu profduti. Imma biex nkunu effettivi għandu jkollna approċċ immirat u nieħdu kont ta' diversità Ewropea u għalhekk illi l-proposta għal direttiva trid tagħti lok għall-istati membri biex ikunu jistaw iċċaqalqu u għalhekk għanna l-early repayment fl-artiklu 18 kif imsemmi mill mr Lehner, aħna għadna attenti bit-test li użajna Um, badwar informazzjoni standardizzata ta' qabel il-kontratt inħossu li per definizzjoni di tkun eh, armonizzazzjoni sħiħa. Il-ħames u l-aħħar punt li għandi xi ngħid tal-issa huwa illi il la bozz ta' proposta titkellem fuq diversi atti delegati 41 eh, jitkellem fuq l-informazzjoni ta' dak li kunet jisselef, numru 50 jitkellem fuq dispożizzjoni ta' kreditu u 51 jitkellem fuq il-mod kif eh, l interessi ġi kalkulat u emendat 72 u 80 jitkellmu dwar intermedjarju, l-mod kif huma jinteraġixxu skont l-informazzjoni. Iġfir daw kolla, daw il-punti kollha li fuqhom aħna mxejna għal atti delegati mhumiex qegħdin hemm biex aħna eh, nevitaw is-setat tal-Parlament imma biex aħna nkunu nistgħu nadottaw għal aċċaqliq tas-suq. Jien qed naħseb pereżempju fuq il-kalkolazzjoni li nużaw għar-rati ta' interess. ħafna mill-emendi jippruvaw ineħħuhom daw il-punti. Per eżempju, l-ammonti ta' ammonti tal-assigurazzjoni professjonali, aħna nħossu li tkun idea ħja li kol iktar żmien biex nistudjaw dak li hemm fil-proposta mill-Kummissjoni u naraw l-importanza ta' kull mill-proposti differenti. Nalaq dan il-punt. Dit tip ta' proposta mandux ikollha impatt negattiv fuq il-volum ta', ta negozji fuq is-suq għax inħossu li hemm ċerta proporzjonalità. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dawn it-tweġi biċċari, naħseb kienu tajnuna għad-diskussjoni. Issa, e, l-ura għal rapporter l leħner biex assar kollox u ikellimna fuq ukoll fuq l-iskadenza pero għanna namlu xi negozjati mal-Kumitat Ekon biex jatun aktar żmien. Grazzi. Fidejk. Iva, grazzi President fil-qosor ħafna, nirringrazzja l-Komissjoni u l-kollegi tiegħi għal kontributi minn tagħhom. Hemm punti fejn ikolli imullura u nerġgħu nistudjawha din u naraw il affarijiet ma tajbin. Imma b'mod ġenerali hemm ftehim ma' din il-kamra matul il-kamra il-kollega tiegħi mill-SND ma hawnhekk imma u wkoll membru tal-ikon u di mhijiex ħaġa ħażina. Mir-rimarki tal-Kummissjoni. Hawnhekk għaw differenzi fil-differenzi ta' self skont il-Komissjoni, dan mux il kaz Emma affarijiet li għan hemm inkomuni ma' direttiva tal-kredit tal-kreditu tal-konsumatur, per eżempju, il-kredit wet, nisma rix noħloq differenzi, imma rrit nassigura ruħi li illi ikun dak il aħna rridu ikun fija ikun jiet fid-direttiva. Imma dik id-direttiva vera naraw li ħafna mill-affajt li qegħdin hemmhekk jinsabu f'din id-direttiva wkoll ħafna u ma jridux stati membri jkollhom żewġ eh, mekkaniżmi differenti li jkunu qed jaħdmu. Dan m'għandux ikun il-każ. Żewġ affarijiet, iż-żewġ direttivi jridu jkunu armonizzati f'bejniethom. Lis-Sinjura Valer dwar l-kwistjoni tar-riklamar. Naħseb in-nies jafu x'għandhom jistennew meta jkun hemm riklami u dwar il-kontenut tal-informazzjoni fil-materjal ta' riklamar, naħseb l-artiklu 9 jitkellem dwar l-informazzjoni. Emma fajt li ġejjin mill-Consumer Credit Directive li għandek x'taqsam ma' informazzjoni u hawnhekk għandek intermedjarji u kontenut standardizzat. Dan huwa importanti f'dan il-kuntest ukoll fejn irridu nżommu separati dimensjoni, dimensjoni ta' riklamar u dimensjoni ta' loti ta' informazzjoni dinja xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-prattika tal klient fl-Istati Membri tagħna u t-tip ta' forma tip ta' fondi jemmek issa biex nwieġeb dwar l-artiklu 18 ma' membru parlamentari li madux fostna l-lum minn zgur jekk tħares li l-artiklu 18 u x interessanti li tħares li dak li għalit komissjoni jemmek pal addizzjoni jekk tħares li dak il-kompens mhuwiex ksur kontrattwali. Huwa pien eh, pi, uwa eh, piena kontra uwa piena kontrattwali u piena ta' interess. Imman kemmek irridu nħarsu lejn dak li qalu shadows u noqogħdu kawti ħafna u jina konvint illi aħna jkollna riżultat aċċettabbli. Grazzi ħafna. Okay, well... Mela, grazzi l-koll u jiena kontent li issa għad mixin tajib dan il-fajl importanti ħafna u naf li s-sul leħner ħajatina tmexxija imdawla u li jaħdem tajjeb fiħdan l-iskadenza li għanna. Issa naddu għall-axħar rapport li għanna l-lum hija opinjoni minn dwar xed jagħmel dan il-kumitati f'dak għandu jxaqsam mal-kumitat tal-affarijiet legali direttiva dwar ċertu użi ċerti jużi permessi ta' xogħlijiet orfni. Għanna Sur Menders li huwa rapporter, għanna diversi shadow rapporters fostna u kontent ħafna li għanna fosna direttur, għanna direttur li huwa responsabli li les biex jirrispondi għal xi mistoqsijiet li huwa ħabib ta' dan il-komitat tal-imkoj kemm il-darba ġi fostna. Mela, merħba bik il-lumar nofsinhar tal-komitat Mela, Onorevoli Manders, għandek il-rapportana, e, tixtiq t-prezenta dal-rapport, grazzi. Grazzi, President. Nishtiq nifraħ il-baqa illi għandu jalaq sninu illum. Naħseb hija ħaġa sabiħa li nagħmlu hekk. Anzi li għandha l-berdej. Pero i jiex bitċa xogħol orfni, kollega għaddu kif qallu. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq dil-proposta dwar direttiva fuq xi jużi permessi ta' xogħlijiet orfni. X'inhuma huma xogħlijiet orfni? Dawn huma xogħlijiet illi min għandu dritt tagħhom ma jistgħux jiġu misjuba identifikati meta għandek allura biċċa xogħol illi tingħata fid-dominju pubbliku u għandek bżonn awtorizzazzjoni mill-awtur, imma jien meta ma tkunx taf minnu l-awtur ħajkollok problema. Allura din id-direttiva tagħtilok ċerti eċċezzjonijiet illi tagħtilok għal scanning għal anijiet ta' preservazzjoni imma dan ma jagħtux permess biex ix-xogħol isir digitali biex jidħol online fuq l-internet. Lanqas għalanijiet mhux kummerċjali u naħseb din il-proposta hija biex nagħtu l ċerta ċertezza legali li l-libreriji u entitajiet oħra bħalhom u mużewijiet minħabba l-fatt li hemm gap bejn din id-direttiva tal-direttiva tal-copyrights għandek distorsjoni fis-suq Din il-proposta l-Kummissjoni għandha lan li tippermetti l-libreriji skejjel stabilimenti edukattivi u arkivi biex jagħtu servizzi fuq is-suq intern li jinvolvi il-display ta' xogħlijiet online fl-internet u dak li rridu fid-dinja diġitali il-Komissjoni għaddiet għad-deċidiet għal eh, rikonoxximent reċiproku ta' din it-tip ta' leġislazzjoni ta' għandek xi tlieta jew erba' stati membri diġà jaħdmu fuq ir-rikonoxximent ta' dawn il-xogħlijiet orfni u naħseb li għandu jkun approċċ Ewropew dwar dan u jintoġobni l-idea ta' rikonoxximent reċiproku għax li tagħmel aktar faċli biex id-direttiva timxil l-qudiem Il-Kommissjoni u koll tamel referenza importanti ħafna għal eh, l-ekim seħa book settlement fil-Stati Uniti. Unna naħseb għanna nieħdu l-opportunità li natu eżempju dwar kif dan eh, eh, il-vakum jista' jintela għall-utenti futuri li jinkludu wkoll dawk li kollom id-drittijiet tal-awtur. Jiena prezentajt 15 <laughs> l-emenda għax pal avukat dejjem inħossi li proposti jistgħu jittejbu nittama illi kulħadd jista' jappoġġjani f'din. Fil-fatt nixtieq insemmi b'enfasi ir-rwol speċifiku tal-copyright id-drittijiet tal-awturi ġifieri għax din hija fundamentali fl-industriji tal-kreatività għavolja ċerti kollegi naħseb jien ma jaqblux ma dan Imma jinn naħseb li importanti ħafna li jkollna xi mezzi kif għandna nipproteġu l-eredità ehm, ta' l-eredità kulturali Ewropea. Il-patrimonju Ewropew. Umbad dak li għandu dritt meta jħabbar li huwa huwa e, e, huwa tiegħu ċertu xogħol orfni għandha ssir riċerka meta ġi publikat l xogħol tiegħu l-ewwel darba eccetera. Allura prezentaj ċerti emendi u kol dwar dan, per eżempju, illi li għanna nżommu l-interess publiku f'moħna, unbatem mistoqsija li hija jekk ixol huwa publikat fiktar minn stat membru fl-istess moment huwa possibbli x'jiġri, allura li għandna bżonn soluzzjoni għal din ukoll un hemm dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur e, emendi mitej mitej u erbatax mish bis fl-istati membri fejġi e, publikata l-ewel darba xol imma fl-istati membri kolla u għandhom ikollhom dawk li jkollhom id-drittijiet tal-awtur meta jkun ippubblikat ix-xogħol għandhom jitħallsu adegwatament. U mbagħad għandu jkun hemm database mal-Ewropa għandu di għanda tkun interoperabli, għax bekk tkun iktar faċli biex intissib, per eżempju, biex tagħmel riċerka neċessarja biex tkun taf minu jew mini min għanda dritt tal-awtur skont il-pajjiż. Naħseb allura di importanti. Din id-direttiva għandha tkun għal arranġamenti eżistenti u futuri, għaxan għadjem namlu leġizlazzjoni għal futur. U ħanara, qed jgħid il-kellim, Well, so that allura huwa possibbli bi stati membri jkunu jistgħu jiġġestjonaw id-drittijiet, pereżempju ġbiet ta' liċenzji, eċetera, jkoll stati membri jkollhom il-possibilità li jżommu din l-għażla. U aħna diġà batna l-abbozzi u jina kontent li qed nisma' l-idejat tal-kollegi biex forsi naraw jista' xkolna opinjoni dwar dan. Grazzi. Grazie ħafna. Colleagues, starting then with Mrs. Reuterba. Jina nappoġġa il-kwistjoni il-nittama il-dispozizjoni legislativa ġi approvata bradew min faċilment għax il-Biblioteka Digitali Ewropea mandiġ tkun kompetitiva għax hekk inqabluha mal-World Books. E, nixtieq inżid xi ħaġa. Iva hemm xi 3 miljuni ta' xogħlijiet orfani u 10,000 film orfani u affarijiet oħra wkoll. Konkretament din il-proposta kif se tiġi finanzjata, speċjalment fuq dak li għandu mal-elementi Ewropej Unbat, nishti nitkellem anki fuq l-ħar emenda tal-rapporter fil-artikolu 3. E, artikolu 7-5a. E, meta nitkellmu fuq il-responsabilità <coughs> ta' ħlas. Ir-riċerka e, se tiġi imwet mill-biblioteki singoli mhux mill-istat. Din hija ħaġa li rridu nirsolvu. Mara minn hekk irridu nirsolvu anke kwestjoni oħra l-aċċessibilità fuq livell lingwistiku. Qed <coughs> nitkellem jiena fuq il-karatteri differenti u anki traduzzjonijiet differenti kif ukoll l-interoperabilità tal-databases differenti nazzjonali. mhux biss fuq il-kwistjonijiet tal-xogħlijiet orfani, imma anki fuq il-reġistri nazzjonali biex nifmu kemx drittijiet ta' proprjetà intellettuali ta' dawn l-opri orfni u kemx database ċentralizzata jew ek il-riċerka tista' tkun iktar sempliċi. Għax kun ħaġa stupida li naħdmu kif naħdmu illum Eh, meta niġu reġistri għal <clears throat> għal ċertifikati penali. Nistaw eh, ikonna l-istess database mill bidunet Jina naqbel mal-proposta fl-artikolu wieħed anki um, li kunem lista tal-istituzzjoni privileġġati għal daqstant digitalizzazzjoni mbagħad tista' ssir minnaħa tal-NGOs u assoċjazzjonijiet ta' volontarjat, eccetera. Ja, hosti rridu nżommu impostazzjoni orizzontali għal xogħlijiet kollha mingħajr differenzi u ma nridux nintroduċu frammentazzjonijiet fil-proposta għal stant irridu naħsbu anke reġistrazzjonijiet <clears throat> audio u fotografiji eh, xogħlijiet grafiċi naf li d-dinja problema u ma nixtiex li mbagħad issir xkiel għal din l-approvazzjoni tal-proposta leġislattiva. Barra minn ekku importanti nirrisolvu problema oħra. ċoe il-bidla tal-frontieri tal-Europa mill-seklu li għadda biex ir-riċerka tkun tista' ssir parallela mill eh, fl-istati membri differenti. Din hija proposta anki tal-rapporter. Dawn eh, huma uh, proposti anki li jistgħu jiġu mibjuha Um, però ċerti pajzi terzi, eh, per eżempju fil renju Unit 30% tal xolijiet ġew stampati fl india Fuq l-artikolu 6, ma nħossux li huwa utli e, li nilimitaw il-dritt tal-tixrit ma rridux nimponu. Nistaw nżommu dan id-dritt iktar ġenerali u jew kanal nistaw niprevedu anki użi singoli. Inħoss li huwa importanti illi nitkellmu fuq kwistjoni tal-tul għal dawn xogħlijiet orfni li għamilt referenza li fil-bidu. Fil-punt 16-7 rridu niformaw il-forma, li rridu nidefinix il-forma legali. ċinu ma derogi daw, u din hija kwestjoni li ġad diskutew fil-Kunsill. U ma nixtiqux laqas li nibqaw barra mid-dibattitu internazzjonali fuq din il ħaġa li li nikkonsidraw anki proposta tal ftejmit internazjonali fuq il-drittijiet ta' proprjetà mm, lejn il-biblioteki. Kif diġa għatina għandi xie diffikultajiet ukoll fuq l-emenda mod partikolari l-artikolu 3, l-emenda tal-rapporter. U nishtiq nitlob kjarifika Spiegazzjoni. Taħt 7-5a, meta jgħidu li l-istat membru għandu jkun responsabli ta' distribuzzjoni fejn saret ir-riċerka. Xi tfisser di? Hemm ħafna punti x'niddiskutu. E, se namlu dibattiti mal-shadow rapporters, pero jina nishtiqni ringrazzja l-Komissjoni tal-proposta li prezentaw, grazie. Grazie għal kontribuzzjoni tijak importanti. Eh, Nisofon li istur managers jikonsiderom kolla. Il-Sinjura e Pendergast, grazie President. Nishti nirringrazzja istur managers għal prezentazzjoni. Irridu nużaw, hemm bżonn anke nikkonsidraw li nużaw it-terminu right holder u mhux author fit-test. U nimmaġna li ma rridux nlimitaw il-sensila ta' sorsi minn dawk inklużi fil-annes. <coughs> Eh, nħoss anki li ridu nżommu dispozizjoniet eżistenti fuq il-ġestjoni kollettiva biex nizguraw li din direttiva testa twetta il-lan taħħa u anki il-kontenut għandu jibqa kifinu kif għal sur Manders And uh, then Mr. Fox, I think his name. U issa u Sur Fox. jew forsi Sir Engstrom. Grazzi. Se niprofa nitkellem fil-qosor kif għamlet il-ħar kellima. il nirresja Sir Manders għaxol tiegħu. U jina napoġġa l-opinjoni tiegħu nħoss li huwa li essenzjali biex namlu promozzjoni tal-innovazzjoni u investimenti fil industria kreativa. Il- Eh, illi ġiet fuq il-copyright huma essenzjali. Inkella se jkollna tnaqqis tal-element kreativ l-innovazzjoni hija vitali għal futur tal-ekonomija Ewropea. Waqt li rridu nadattaw realtà digitali, però importanti li jkollna bilanċ tajjeb lejn l-aċċess għax xogħlijiet għall-utenti u anki eh, kompensazzjoni għal dawn il-xogħlijiet. L-Istati Uniti waslu għal eh, dan il dillimġiba monopolistika minnaħa ta' Google u marridux eliminaw eh, il-bilanċ bejn l-aċċess u il kompens Nilqa din il-possibilità li nkunu nistaw nintroduċu miżuri ġodda, per eżempju l-użu għal opri eh, orfni f'ċirkastanzi kommerċali. Għalda stant f'dan l-użu opzjonali biex nestendu dawn il-licenzju ta' dawn ix-xogħlijiet orfni minnaħa ta' soċjetajiet ta' kollezzjoni. Għasam ieħor li għandu bżonn ta' analiżi huwa il-kumpens għall-użu ta' dawn il-xogħlijiet eh, orfni meta eh, il proprietarju jinstab il-responsabilità Eh, skont il-proposta hija għall-istat membru fejn saret ir riċerka. Forsi għanna namlu għadi fl-istat membru ta' użu u rridu naraw anki kif l-istatus ta' xol eh, tispiċċa meta jkun hemm kontratt eh, ma' korp biex ikun jista' jaċċedi għal xogħol għal perjodu ta' żmien. Grazzi President. U nitama li nkun nista' naħdem ma' Sur Manders mal-uffiċċju tiegħu iktar fil-dettal. Grazzi. Fox. Is-sur Armstrong inti eja shadow rapportera għal ħodor Iva. Eh, eh, iva issa, mela eh, nista' il-mikrofonu lilek. Jiena ma rċevejtx messaċ minna t sur Manders, jidispieċini, mela, nafx forsi tlifta fil email Il-proposta l-Komissjoni biex najt il-verità manda ix, mandix ħafna xtamer fis-suq tal-suq intern, fil-komitat tal suq intern, għax miex kommerċari dan l-użu tal-libreriji u il-televizjoni ta' servizz pubbliku. Jena, kiku kont nittama illi nsibu proposta fuq il-xogħlijiet orfni kommerċali illi jistir possibli, illi jistir użu kommerċali. Per eżempju, Eh, reġista dokumentarju li xtiq juża eh, film storiku, eh, ritratti storiċi, dawn huma attivitajiet kommerċali li huwa validi anki kulturalment, jista' jkollhom valur kieku kien possibli għal fl-Europa bħalma jagħmlu meta jgħamlu l-films u li nużaw il- il-wirt kulturali eh, eh, Ewropew li huwa daqshekk rik. Ma dan huwa barra mill-ambitu tal-direttiva, hija ħasra. Nikkumenta fuq dak li għal Manders fuq il-database, iva naqbel perfettament. Ma għandu jkollna databases għal riċerka u għandhom ikunu aċċessibbli, dan huwa aċċessibbli, dan huwa punt importanti ħafna. U il-Sinjora Rojteva u kol għalet ħaġa li ma' xejfu fuq il-finanzjament u għaveru. Fil-kwistjoni tal-mużej pubbliċi u librerji pubbliċi, aħna għanna istruzzjoni eccellenti, però fil-prazzi jekk għaw xaħat eh, jaħseb li l-Europjana se jkolla kontenut ġdijt, għankun e, eh, realistiċi, mem lebda attività kommerċali fuq dawn xogħlijiet orfni u il-libreriji mhumiex da sekonja. U il-punt u kol tal-surfox u l-użu kommerċali naqbel miegħu perfettament. U anki il-fat li kunem ftejn kommerċali kontrat. Umbat jitfaċċa il proprietarju leġittimu. Jien naħseb li anke jekk aħna niddigitalizzaw xi ħaġa, il-fatt li qegħdin disponibbli fuq Ewropeana e, memlir l-ebda bażi legali għal sitwazzjoni bħal din. Dispjaċin li ma rajt l-opinjoni, eh, eh, namel eh, kolmanista biex naqra minn aktar kmini possibli, pero nħossli dan il-sujġet ma tantx għandu xjasam ma s-suq intern. Emxie membri oħra u jitkellmu? Grazzi, mela. Grazzi da rapportero Shadows. Il-kommenti kienu utli ħafna u jena <coughs> nati l mikrofonu lil kollega biex tati E, informazzjoniet u mbagħad nagħti l-mikrofonu lil rapporter biex jagħmel taqsira. Is-Sinjora e, Tronic l-ewwel. Grazzi President u grazzi wkoll is <coughs> sinjura tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi anki lil membri tal-Kummissjoni tal-Kumitat tagħkom wara d-dibattitu li kan li kellna l-bira anki fil-Kumitat Kulturali kif ukoll fil-, -kumitat Eh, rapport abbozz ta' rapport, aħna napprezzaw il-fatt li hemm appoġġ ġenerali għal proposta tagħna u illi il-Parlament Ewropew eh, jider illi eh, jaqbel mal analiżi tagħna u rridu nħeffu b'din l-inizjattiva biex <clears throat> ma jibqax dan il-vojt u biex inkunu nistgħu nużaw it-teżuri li għandna fl-arkivi Ewropej, fil librerija Ewropej biex dawn isiru disponibli għal riċerkaturi tagħna l-istudenti u għal pubbliku ġenerali. Kif għal Manders, kull proposta tal-Kummissjoni eh, hija possibbli li intejbuha. U kien hemm ħafna proposti għal titjib illi ġew ippreżentati hawnhekk kemm minnaħa tar-rapporter kif ukoll mill- mill-shadow rapporters. Jiena minn se kommenta fuqhom kollha, hemm bżonn jiġu konsiderati iktar fid-dettall, jiena nixtieq nikkummenta biss fuq eh, xi punti li eh, tkellimna fuqhom. L-ewwel qed is-Sinjura Rojtova u oħrajn eh, tkellmu fuq il-fatt li l-ambitu huwa limitat għal opri stampati u għal u għall-istituzzjonijiet ta' wirt eh, tal-film u anki għall-arkivi tal-libreriji. Aħna nifmu, eh, Signora Rajtova, illi konna eh, soluzzjoni anki għal ritratti individuali illi mumiex inklużi fil publikazzjoni u anki għal kull tip ta' kontenut audiovisiv. E, però il-proposta hija diġà komplikata u e, bekk e, kien inkludu anki daw il-proċess leġislativ aħna e, indewmuh ħafna jekk ma nwaqfuhx b'prosta bħal di. E, e, Pero ja ħaġa interessanti li wieħed jagħmel din il-proposta. Anki l-kwistjoni tal-użu kommerċjali. Aħna nistgħu ngħidu li jista' ikun hemm interess ukoll li nippermettu ċerti tipi ta' użu kommerċjali, però f'dan il-kas nkunu rridu proposta differenti. Il-proposta tagħna hija sempliċi. Il-libreriji kull ma jridu jagħmlu huwa li jagħmlu riċerka eh, diligenti u mbagħad jistgħu jużaw ix-xogħol mingħajr ma jħallsu u mingħajr laqas ma eh, ipoġġu eh, jagħmlu riserva tal-flus jekk fil-każ il-proprjetarju leġittimu jiffaċċa. Dina dan jfisser li mem lebda biza illi Eh, se jiġu imminati il-drittijiet leġittimi. Però fi direttiva qed ngħidu illi l-istati membri ikun responsabli għal kontenuti nazjonali tagħhom anki fil-każ ta' użu kommerċjali u importanti anki naraw illi id-direttiva qed tippermetti illi jkun hemm sħubijiet pubbliċi privati bejn il-libreriji u l-operaturi kommerċjali. Huwa veru sur eh, Engstrom u Sinjura eh, Rojtova il-libreriji m'għandhomx eh, ħafna flus u issa speċjalment issa għandhom anki inqas mill-li kellhom qabel speċjalment issa mħabba kriżi finanzjarja, però aħna qed nippermettulhom wara li għamlu riċerka diligenti illi jużaw dawn ix-xogħlijiet mingħajr ma jqogħdu jħallsu fuq minna ma jkollhom bżonn iħallsu fuqhom, u li jkollhom anki sħubijiet ma' operaturi kommerċali illi eh, sejnuhom fil-proċess ta' digitalizzazzjoni ta' massa. U dan, bħal Google per eżempju, jista' jkollhom interess biex jagħmlu dan, għax bekk mbagħad huma jkunu jistgħu eh, jippreżentaw dawn ix-xogħlijiet kollha fil-libreriji, però m'għandhomx ikunu f'kompetizzjoni eh, mal librerije pubbliċi tagħhom biex ix-xogħol kollu jkun disponibbli mingħajr ma jkollhom iħallsu xejn eh, mingħajr ma jkun hemm il-bażi ta' riċerka diligenti. Punt iħor, illi nħos li importanti ħafna e, li għandu jiġi konċentra, e, e, analizzat iktar fi dettal, hija kwistjoni ta' database illi ħafna niskelmu fuqa u ħanna nħossu u veru illi huwa importanti illi il-riċerka dirigenti għandha tkun l-iktar sempliċi però anki l-iktar żgura legalment possibbli jekk għanna network ta' database u dawn il-databases jikunu interoperabli, intermarbutin flimkien u, u jkun hemm tranzizzjonijiet. U veru illi isem jista' jiġi miktub mod differenti minn lingwa l-oħra u it-titolu ta' opra eh, jista' jiġi tradott mod differenti minn lingwa l-oħra. U il-Komissjoni għanda eh, t-konsidra din il-kwestjoni iktar eh, fid-dettallu, forsi għanna namlu studju ta' fattibilità biex naraw kif jkunu nistaw nirsolvu din il-problema. Kwestjoni oħra, l-aħħar kwestjoni, u assolutament ċar illi jekk E, e, il-proprietarju leġittimu jerġa jaffaċċa, irridu nattuħ il-possibilità li jazel. Jekk huwa irriċ il-librerija tkompli tuża x-xogħol tiegħu, jew jekk għandux raġun, għandu xi raġuni biex iwaqqaf dan l-użu. Jew għasib se jkun hemm ħafna minn dawn il-każijiet, però rridu mm, niprevedu din dan il-kas u jinnaħseb li il-proposta kifini hija l-aħjar soluzzjoni, però tista' tiġi e, mtejba eh, teknikament. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi anki lilek e, tal l ispjegazzjonijiet ċari u anki għal approċ kostruttiv għall-opinjonijiet tagħna. Issa nadu għal taqsira il- President jiskuza ruħi. Jiskuza ruħi li jishti jirrikonoxxi li rappresentant tal-presidenza polakka u <laughs> specialment tista li għanna anki gwida mill-presidenza polakka tixtieq taċi xi ħaġa qabel u nagħlqu Grazie laqa President anki tal-klim ġentili tijak illi bijom il-qajtni. Aħna minnaħat tal-kunsilna blu illi ebżon urġenti illi din il-problema tal-xolijiet orfni nirsolvuha, ħafna kwistjonijiet li ġew affrontati hawnhekk illum eh, ġew eh, affrontati anki fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill għal daqstant aħna naqblu ma' ħafna mill-tħassib taħkom, Bħalissa edin naħdmu uh, fuq it-test ta' kompromess minna ħata l-presidenza, l daqstant nishti nittamaw illi uh, dawn it tħassib se, se naqbel mal-rapporter illi protezzjoni tal-copyright effettiva hija importanti ħafna għal-industrija, għal daqstant irridu inkunu attenti u nqodu nkunu kawti illi ma noħolqux mekanizmi għall-użu ta' xogħlijiet minn autorizzazzjoni. Inħossu illi din direttiva tagħti anki xi protezzjonijiet, din il-kwistjoni se tkun eh, analizzata minna ħatana bla dubju. Grazzi u Eh, aħna inħarsu bil-ħerqa l-qoddim lejn il-publikazzjoni eh, ta' opinjoni ta' minn dan il-komitat. Grazzi. Melessa. Eh, essa li lekon nittama li mintix d-dawimna mħabba il-kollega l-etnina u rridu morru niċċelebraw. Il-kwestjoni wahda bis baqat barra fuq l-artikolu paragrafu 5a fuq il-responsabilità. Però forsi rrit nerġa' niktiba di l-idea hija li responsabilità tal-Istati membri hija a bażi legali u għall-utent li kien qed illi eh, qed juża eh, l-opra wara illi jaffaċċa il-proprjetarju il imma f'dan il-kas li diligenza jgħaf fidejn l-istat membru. Pero hemm bżonn nerġgħu nikbu biex tkun iktar ċara eh, din il-ħaġa. Il-komplement, inti għandek il-kalendarju fidejk jew jiena għandi kalendarju jekk trid nista' ngħidu jien. Mela allura nittama li kollegi joħorġu bi proposti kostruttivi u emendi kostruttivi u nittama li u naħseb illi Issa li smajt il-kommenti tagħhom eh, eh, illi se nirċevi il-proposti tagħhom fil-ġimat li ġejjin. Grazzi, mela biex nikkonferma il 26 ta' Ottubru fit-3 ta' warrof sinar għall-emendi u mbagħad nikkonsidraw l-emendi u l-vot fil-Novembru u dan qabel il-vot tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali imma jena zgur li inti ħat rispondi fil-ħin. U grazzi li l-għu kontribuzzjoniet. Eh, dawk li eh, ħarsu lejn il-program, għet jaraw li għatanna punt fuq l-agenda, pero eh, sen asmu il-situazzjoni tal-Komitat elettroniku e li sen batulkom. <clears throat> Il-problema hija li l-Signora Valeri pro u għetta li se nispeċaw fil-ħin għal daqstant issa senala illa għatallum, <coughs> imma infakarkum nistanin ta' għada fid-disa, u sta' nibdew diskussjoni fuq l-opinjoni fuq tal-uffiċċju tal-armonizzazzjoni fuq l-istol intern, eh, eh, u dossier iħor, u tanna tlet voti importanti, il-signora Bielan, u nitama illi u għara se kanu votazzjoniet allura nistaw essa niqfu u nistaw noħorġu barra għax għanna il-xidrinks għet jistennewna barra. Mela laqa eh, maluqa, eh, nalqa għasta.